Uh, good morning, everybody. Um, if we could have a little silence, please. Bonġil kulħat Nixtieq uh, intikom merħba għal din il-laqa tal-lum, it-tieni laqa tal-tana. Eh, eh, laqa li tkompli mal-biraħ. Jekk ġobkom oqogħdu bil-qeda, in-nies li ħajqogħdu għas-sezzjoni joqogħdu bil-qeda jekk joġobkom. Mela kifet merħba għattini eh, ġurnata tal-laqatana għanna sezzjonijiet importanti fuq żewġ dozzjers eh, importanti l-akwist pubbliku eh, l-ONET għanna għaw nofs biex niddiskutu dan dan huwa dokument dozzjer importanti ħafna bat fl-10 nofs għanna skambju mal-rappresentanti tal-Komissjoni fuq eh, dozier zoħra importanti pal-posting tal-ħaddima. Umbat għanna l-Sinjura Vanier li ħat prezenta il- dozier um, il uh, taħħa fuq l-arfin reċiproku tal-kwalifiki għanna ħafna xogħol il-qegħdin u web stream webstream da jiena nazi merħba anka lil dawk li qegħdin iseguna minn fuq l-internet, speċjalment fir rigward ta' dan l-ewwel dozzier li huwa ta' interess għal ħafna nies, jiġifieri l-akwist pubbliku. Mela ħandura r-rapporter Mark Tarabella u anka x-shadow rapporters eh, Frank Engel u għal-IPP eh, tal-rappresentant il-membru parlamentari tal-Aldi ħatsima kakis ħajkun għati kopri l-għaldana eh, l-Honorable Rurer jina għedawnek għal-grupp tijak, jgħatawnek għal-grupp tijak l-Honorable Dion u eh, għanna u koll il-membru parlamentari rappresenta l-EFD. Mela, Mark Tarabella jibda bid-diskussjoni fuq l-emendi illi irċifa u il-kustjonijiet marbuta ma' dawn l-emendi u kif se nagħmlu progress. Ir-rapporter għandu il-mikrofonu. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President kollegi. Iva, veru, illum il-debattitu tal-lum se nitkellmu fuq il-ħames, l-ewwel ħames clusters dwar il-lażliet, il-proċeduri, se naraw ukoll il jaħdmu mod swieq pubbliċi b'mod strateġiku, it-tnaqqis ta' dokumenti kif nistgħu naslu għal dan biex innaqsu l-burokrazija, mbagħad għandna li procurement U l-ħames punt huwa l-aċċess tal-SMEs, l-aċċess aħjar għal dan ix-xiri pubbliku. Um, Ovvjament il-suq pubbliku huwa priorità għax verament huwa importanti fil-armonizzazzjoni tas-suq intern. Il-Kummissarju Barnier um, fakkarna li llum qed nitkellmu fuq 19% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea ġifiri qed nitkellmu fuq eh, eh, il-mod ta' kif ix-xiri pubbliku Mm, jista jiġi revedut minn dan il-Parlament u mill-Kunsill, imma dan mhux problem tagħna kif jaħdem il-Kunsill, imma aħna naraw biex ma jista jaffettwa u jagħti ftit sment tal-qudiem is-suq ekonomiku jkun hemm inqas protezzjoniżmu eh, għax il-modernizzazzjoni tax-xiri pubbliku jrid ikun hemm mibnija fuq sisin soda ta' regoli, eh, li garantixxu il-drittijiet eh, dak kollu li jirrappreżenta rappresenta l europa biex il-kumpaniji jkunu iktar kompetittivi jkun hemm ukoll normi ta' ambjentali li jiġu rispettati. Kollegi, intom restaqtu ċertu numru ta' emendi li ħafna minnhom ma jorux ċertu livell ta' ambizzjoni fl-opinjoni tiegħi biex aħna suq intern kun verament ta' servizz tal-ċittadini, min jitkellem ukoll ċertu regoli ta' għal ambjent aħjar, hemm ħafna kollegi li tkellmu fuq din l-armonizzazzjoni li għandha tkun eh, priorità swieq pubbliċi huma strument ewlenin biex naslu għalih għalhekk qed nitkellem fuq l-artiklu 24 ta' direttiva. Nirringrazzja l-kollegi li qablu miegħi fuq dan il-fatt li għana nissimplifikaw il-proċeduri, ovvjament huwa wieħed mill-lanijiet u eh, l ta' din id-direttiva kulħadd jitkellem fuq dan, issa rridu naraw kif se naslu għal dan fil-prattika. Is-simplifikazzjoni sissa ma kienieċ tikkunsigrata u eh, mill-proċedura naraw li dan huwa minnu ovvjament jiena eh, nistenna bil-ħarqa dan il-dibattitu sinċir fuqu imma dan ma jfissirx li biex nejnu il-negozju jekk nisimplifikaw l-affarijiet u ma tuwomx l-odda se naslu, niftakru fli procurement per eżempju. mbżon l-impoġġu rwiħna fil-pozizjoni tal-intrapriza għax fl-ħar mill-ħar u ma li jridu japplikaw il-rizultat ta' din id-direttiva li se namlu aħna f'dan il-parlament wara negozjati mal-Kunsil. Għalek rridu noqodu attenti ħafna għal meta niġu biex eh, naraw kif tista' tiffunzjona din id-direttiva. mbagħad il-punt tal-kompetittività jiena apprezzajt ħafna il-proposta eh, ta' sur eh, dwar l-artiklu 24 23 dwar il-proċedura u ċertu għazliet li ridu namlu, aħna nafu li fid-dinja kompetittiva eh, eh, hemm ħafna problemi mhux l-affarijiet ma jimxux kif eżattament nixtiequ, xi kultant wieħed eh, idum ħames snin jissara biex jirneċilu jikseb is-suq, għalhekk wieħed irid jaħseb alternativa partnership għall-innovazzjoni. Dan huwa messaċ li jiena xtaqt naddi b'mod sinċir, mod ċar il-partnership għall-innovazzjoni ovvjament ma rridux naraw kif innaqsu il-kompetittività għax il-kompetittività hija xi ħaġa li b'saħħitha li hija xi ħaġa tajba fil-fatt li tiġri. Imma irridu nibqaw realisti, irridu nkunu iktar ċari u għal daqstant b'din il-proċedura hemm bżonn li nġibu iktar ċarezza li konna proċedura waħda Ovvjament, wieħed iqis l-innovazzjoni u l-kompetittività bejn xi eh, l-kumpaniji nifisom xejja xi ħaġa tajba, imma Sur Engel Sur Harber eh, tkidbu dwar dan u taw jistgħu jispirawna, ma l-iktar ħaġa importanti huwa li nisimplifikaw l-affarijiet bċertu proċeduri kodifikati li jistgħu jiġu eh, użati tajjeb issa tieni cluster fuq l-istrateġiji ta' dan is-suq pubbliku jiena naħseb li meta nsibu l-ispeċifikazzjoni tekniċi hawnhekk l-artiklu 40 u anki l-proċessi ta' eh, biex ikonna effetti iktar sostenibbli naraw li offerta tiġi u koll konsidrata mux bismu mill-performance li sta tagħmel jew riżultati imma titqis ukoll minn perspettiva tal-ambjent hawnhekk qed nitkellmu fuq il-titjib ta' swieq eh, mill-lat strateġiku u hawnhekk nixtieq ngħid li eh, l-użu anki ċertu affarijiet tekniċi jridu noqogħdu attenti għalihom. Għarrajt li jista' jkunu problema. Il-fatt Bien sûr pas obligatoire, ça veut dire que là où un pouvoir adjudicateur le irridu ukoll naraw kif nistgħu nkunu ambizzjużi eh, f'dan il-kuntest. Għalhekk hawnhekk qed nitkellmu fuq eh, flessibilità tajba jiena ehm, nirringrazzja il-kollegi li ehm, għedin u koll jaqblu mal l-offerta ovvjament li tkun eh, eh, il-mit, dik li nsejħu la il-mit, mux um, il-laħam imma l-laħam nħallu għall tal-ofsenar. Et nitkelmu u koll fu l-outsourcing, dan il kunċett li veru li jina qed niproponi dan il-kunċett b'mod daqsxejn ristret, imma ħafna drabi il-problema fil-settur pubbliku u fis-swieq pubbliċi hija meta jkun hemm outsourcing li ma tkunx kontrollata. Ħafna jgħidu li ma jkunx xogħolhom li jagħmlu dan il-kontroll, imma jiena ngħid li meta il-flus ikunu qegħdin jintnefqu ħażin jintilfu huwa ir-responsabilità ta' min ikun qed jagħmel il-kuntratt eh, mill-bidu hemm bżonn niddeċidu min hija ta' hija responsabilità ġifieri dawk li jagħmlu kuntratt ta' outsourcing jew dawk li x xogħlu. Għalhekk qed nitkellmu fuq l-artiklu 62, meta nitkellmu fuq entitetajiet oħra, meta nitkellmu skont ġifiri l-kapaċità ekonomika sabiex l-operatur ekonomiku l-entitajiet l-oħra ikunu dejjem responsabli ta' kif qed jitħaddem is-suq Jina nixtieq ħafna li jkun hemm ċertu regolamenti biex niċċaraw l-outsourcing u il-relazzjoni ta' dan it-tipi ta' kontratti. E, kontratti ovvjament min jidħol għalihom u min jrid ukoll jagħmel e, jeżegwixxihom. Fuq il-clusters tlieta u erba' e, wasalna għad-deżert ta' hawnhekk għax fuq li procurement nistaw ndaħlu għaw kol fċertu clusters li ma tantx huma problematiċi. Eh, eh, eh, fora kollox edin nitkelmu fuq prinċipji ta' esklużjoni li jistaw jitħlu f'kollox hawnhekk qed nara ċertu nuqqas ta' koerenza jekk aħna dan ngħidu rid ikun hemm ċertu perċentwal ta' xiri pubbliku li jmur minn li procurement. Kien hemm min qali dan jistgħu nħallu dan ix-xogħol nistgħu nħallu sal-2017. Imma jekk aħna ma nużawx l-lodda l-iktar importanti biex nisimplifikaw l-affarijiet, għall-amministrazzjoni għal min ikun qed jagħmel l-għażla u kemm għal dawk li jkunu qegħdin jagħmlu ix-xogħol li procurement jista' jbiss ikun kollu riżultat tajb jekk ikun integrat f'pjattaforma li tkun tista' tintuża li tkun interoperabbli. L-art artiklu 34 per eżempju ta' deputati differenti. Issa, il-klaster liħor ħamsa ġifiri l-aċċess tal-SMEs veru rridu naraw kif dawn l-SMEs ikunu dejjem jistaw għom iktar possibilità li jkollhom aċċess l akwist pubbliku, jiena naħseb li hemm bżonn inħallu il-bord tal-għażla jiddeċidi kif u kome dawn jistgħu ikollhom il-distribuzzjoni il bejnietom. Ovvjament, dan huwa mezz ta' kif jissieħbu l-SMEs imma nafu wkoll li dawn jistgħu jidħlu ma jitlux mill-bifitlhom it-tieqa meta jkun hemm l-outsourcing. L-SMEs diġa għandhom ċertu aċċess għax-xiri pubbliku. U għalhekk naħseb li issa qed nippreferi kiku naraw kif inħallu l awtoritajiet pubbliċi jiddeċidu umma kif jazlu umma ġifiri f'din il-proċedura meta qed jippruvaw jintegraw l-SMIs Jina nishti eh, eh, marix ninsa nirringrazzja s-sur Engels, s-sur Trazzi Marka. Alde, Madame Hul. Il-Senjura Hul, il-sur Harber, il-sur De Jong, daw il-kollegi kolla, u s-sur Salvini, eh, li ma nafux, ma nafux fl-axħar etnara minur, minu, il-sur Salvini fl-axħar min jaf jistenna mbagħad ikun ukoll jaraf jitenna. Euh, au siècle Shadow, beaucoup, uh, et nous en aurons encore, parce que le dossier est évidemment kontroversi. Kieku jina ma ringrazzjax daw in-nies kollha ovvjament eh, eh, nkun qed nagħmel żball, nispera li flimkien nkunu nistgħu naslu għal żewġ direttivi għax dik tas-sur Juvin dejjem biex aħna immorru għall-aħjar għall-kumpaniji tagħna nirredulhom il-ħajja ħafna aħjar. Hemm id-direttiva tal-2004 ma rridux ninsowha laqqas. U tajjeb li aħna jekk il-proċedura nissimplifikawha jkun għall aħjar ta' kulħadd. Jiena se nkun lest nisma' l-kummenti ta' kulħadd. B'ħafna attenzjoni, grazzi ħafna. Grazzi, grazzi għal din introduzzjoni. Qabel inkomplu nixtieq nitlobkom jgħid il-President għax dawk li kien qed jaħdmu fuq dan is-suġġett jafu x'inhuma il-clusters, imma forsi nitlobkom nfakkarkom li nerġaw nsemmu kif aħna se naħdmu għax għandna mija 593 emenda li rridu nittrattaw, ġifiri tafu l-volum ta' xogħol u membri u koll li forsi għandhom u koll xie kommenti oħra xie zidu. U għalek forsi nitlobkom li taġġornawna kenna dokumenta ħedma dwar il-clustering li se nibatu l-kull deputat wara din il-laqa sabiex kulħadd ikun jista' jifhem eżattament l-approċċ li qegħdin nieħdu. Nafu li dan id-dossier huwa importantissimu għalhekk forsi tista' tagħti ftit il-kuntest tispjega l-kuntest u tgħid x'inhuma dawn x'nifmu bil-clusters. Nixtieq nirringrazzja il-kollegi tagħna Paolo Zanetta u l-oħrajn ta' DG Mark li qegħdin magħna bat nisimaw minn għandhom iktar tar. Maħk, tista' tina ftit il-kuntest għax-xogħol li għandna nagħmlu f'dan il-xhur li ġejjin hekk jogħġbok? Iva, Sur President, għandek raġun, veru, tajjeb li nfakru x'inhuma dawn il-clusters għax huma e, idea, dinija idea li ħarġet mill-presidenza ta' Danimarka, ġifiri li inqasmu in din id-deritiva skont il-suġġett, skont il-suġġett speċifiku kena 10 clusters li jina tkellimt fuq il-ħamsa, il-proċeduri, l-istrateġiji, l-użu strateġiċu tal-suq pubbliku, it-naqis tal-dokumentu tal dokumenti u tal-burokrazija, mbagħad li procurement il-ħames punt mbagħad l-aċċess tal-SMEs eh, dan is-suq pubbliku, is-sitta jitratta l-aggregation of demands, is-numru seba' il-proċeduri l-oħra kollha tas-suq pubbliku u d divergenzi differenti li nsibu, per eżempju, iż-żmien biex wieħed li jiġu pubblikati numru 8 hija il-proċeduri tajbin ġifiri xwieħed għandu jagħmel, x'mandux jagħmel, l-offerti pereżempju li ma tantx ikunu umu flus. Il-numru disa hija il-governanza kif aħna namministraw l-affarijiet taħjar, ġifiri ir-reports li jridu jsiru, l-istatistiċi li jridu jħorġu, numru 10 għandna numru ta' definizzjonijiet u anki nitkellmu dwar l-ambitu meta nitkellmu fuq il- thresholds per eżempju, minimum u maximum. Ġifiri, l-ideja huwa li nieħdu dan il-pattern, eh, din, eh, din l-iskema, fil-bidu kena ktar minn 2000 emenda, un bat il-ġimma l-ohra fi Strasberg aħna il-tqajna biex niddeċidu ftit fuq il-kalendarju, id-deċidejna li l-lum nitkelmu fuq il-clusters wieħed minn 1 sa 5 u l-emendi, un bat fil-5 ta' novembru se jkonna la oħra fuq il-clusters li jmiss minn 6 sa 10 fil talim coach fil-qan. Un bat fl-20 ta' settembru se jkonna shadow meeting, 25 ta' settembru se jkun la' oħra fuq il-clusters 3, 7 u 8 lill-10 ta' ottubru mbagħad se nitkellmu fuq il-cluster numru 2, ġifri se nededikaw la għalih biss dan il-cluster, l-10 ta' ottubru wkoll se jkollna eh, eh, nixtieq ukoll nibdew cluster numru 10 li 25 ta' ottubru nispiċċaw l-10 u d-9, l-7 ta' novembru u 13 ta' novembru shadow meetings fuq il-cluster 5 u 6 u l-21 ta' novembru l-aħħar laqa, nisperaw li tkun tal-aħħar, il-shadow meeting fuq l-aħħar problemi li jkunu inqalaw jkunu għadhom pendenti. Umbat, 28 ta' novembru, debattitu fuq l-emendi ta' kompromess, ivli fuq omikunem vot fid-29 ta' novembru fil-Kumitat Imko dawn l-affarijiet kollha jridu konfermati ovvjament skont kif inkunu qegħdin nimxu fil-proċess ta' diskussjoni. Imma normalment fid-29 ta' novembru nerġgħu nivutaw fil-Kumitat tal-Imko l-10 ta' Diċembru naħseb li ikun hemm il-vot ta' fuq direttiva ġifieri jew inkella l-10 jew 18 fi Strasburg jew inkella eżatt qabel il-miliet fit-18 ta' Diċembru hawnhekk. Tajjeb li eh, kulħadd jispera ovvjament li nispiċċaw dan is-suġġett qabel il-miliet qabel l-aħħar tas-sena. Anki x-Shadow Sur Engel eh, tixtieq li nimxu b'din il-proċedura. Dan kien il-kuntest sur President. Grazzi ħafna. the scene outside and um... Dak kienet utli ħafna il-koordinaturi war nofsenar illum lum ħajiltaqaw biex uh, jaqblu ma din il-timetable, ġifiri kunem din dawn il-koordinaturi. Inti perswadejtna għanna l-istruttura biex nappoġġawa u rridu nipublikaw aktar fil-wisa biex daw kolla interessati u naħseb jiena hemm ħafna minn qiegħed isegwina fuq l-internet ikun jaf illi hemm daw il-kustjonijiet. il il kustjonijiet Eh, issa nisċiq nisma risposti mi shadow rapporters u anka eh, daw kolla li jixtiqu jitkellmu bħal eh, Sinjura Tyler u l-Sinjura Gepar u Ġefar u Ġuvar ma nafx kaw hawn xi li jixtieq jitkellem u anka eħe l-Onorevoli Schwab. Mela, induru ma' shadows l ower L-Onorevoli Enkel u mbagħad ħadsi Makakis. L-Onorevoli Grazie eh. Grazzi President, nirringrazzja rapporter għal dan l-ewwel dibattitu li eh, se jkollna hawnhekk uħa approċċ iktar matematiku milli Eh, nista' nagħmel jien. Jiena ma tantx eh, nifhem fil-matematika eh, u dawn il-clusters kollha u dawn l-emendi kollha ma tantx idoqqu li li. Jiena kont kieku nixtieq li l-affarijiet jiġu formulati mm, blima lingwa tkun imma b'mod ieħor binqas referenza għan numri speċjalment ġifiri kif għamel maħ kemm għandu raġun jagħmel hekk. Għandu kullu raġun ma noqgħodx nħabba wara subajja u ngħid li meta jiena tajdaqqatajn dan l-ewwel pakkett ta' emendi hemm ħafna differenzi ta' kif naħsbuha anki fil-gruppi politiċi. Ġifieri et għonek senejt kif jaħsiba li pipi imma ovvjament dan ma jfissirx li eh, kollha qed naqblu. Jisa kolli kollegi li jasbuha mod iktar dirett minni kif se nispjegaw hekk. Nibda billi ngħid li il-regoli dwar il-suq pubbliku ma tistax tkobri kollox. Jiena perswas minn dan li qed ngħid anki meta rajt iż-żewġ rapporti ta' inizjattiva li eh, mill-li aħna ħdimna fuqhom ma' Sinjura Rüle mill-bidu ta' dan il-mandat din il-leġislatura veru jista jkollna prezzjazzjoni strateġika imma ma nistawx namlu kollox unkopru kollox permezz tar-regoli. Għalhekk il-grupp tiegħi b'mod ġenerali jgħid li hawnhekk qegħdin namlu il-regoli dwar is-suq pubbliku u mhux se jirnexxinna li aħna insaħħu l-mod ta' kif jaħdem is-suq pubbliku tad-dinja kollha permezz ta' regoli. Jiġifieri tajjeb li nżommu dan u dimajnejna eh, huwa dettal imma hekk naħsbuha. Issa, jien jidirli b'mod ċar li dan l-użu strateġiku għandu x'jaqsam mal- Eh, l-akronim MEAT qabel smajna MEAT u MEAT eh, kien hemm minqa li tista' tkun il-laħam għalhekk pal abbreviation aħjar ngħidu MEAT M E A T M E A T u ma ngħidu wix MEAT ma ngħidu MEAT Ġifiri, aħna irridu nqisu wkoll il-liġi li għan ir-regolamenti li issa irridu naraw eżattament kif nitkellmu fuq il-prinċipju ta' l-offerta li tkun tqum l-inqas li tirbaħ l-offerta tilbaħ it-tender. Għalek fuq dan irridu nitkellmu għax hawnhekk mhux ma mhux se naqblu Jiena naf li hemm ħafna kollegi mhux biss fil-grupp tiegħi, eh, imma anki fil-grupp tiegħi li hemm irrida li il-naqsu il-naqsu l spejjes ta' trasport biex natu spinta il-issu tal-pajjiż. Ma naħsibx li ħanaslu biex namlu dan dan mhux se jaħdem wieħed jista' jinsisti fuq il-produzzjoni ta' xi ħaġa li tkun fl-Unjoni Ewropea. U minn hemm noħorġu bċertu identità komunatorja f'asswiq pubbliċi. Dan jidir li li jista' jkun possibbli. Jena, naħseb jekk noqogħdu nenfasizzaw l-produzzjoni lokali mhux se naslu qed nitkellmu ġifier hawnhekk fuq il-regoli tal-ewwel pilastru. Issa fuq il-reċiproċità Hawnhekk nixtieq ngħidilkom u hemm suġġett ieħor li wkoll hawn diverġenzi bejnietna. U hemm hemm strumenti leġislattivi li qegħdin jiġu ppreparati u diskussi li huma separati ma rridux inħaltu Umbat, wieħed jista' jagħmel bil-maqlub, jiġifieri jinkludi u jantiċipa xista jdaħħal f'dokumenti oħra ċertu ċertu odda li jistgħu jintużaw bħal b'mod parallelu. Jiena naħseb l-ewwel possibilità u mhux it-tieni waħda għax naħseb verament merdux nagħmlu concessions eh, u tnaqqis fuq il-xiri pubbliku u ma rridux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 aħna knaħsbuha aħna jiena kont nipreferi regolament mill direttiva imma din tiġi eh, tkun hemm eh, traspożizzjoni tagħha kollha kemm hi mhux biċċiet minna biss. Ġifieri f'dawk l-istati membri jagħmlu kif jaqbillhom. Qed nitkellmu fuq regoli leġiżlazzjoni komunitarja. Kelmtejn fuq il- l-affarijiet differenzi jew il-possibiltajiet meta wieħed jitkellem fuq l-innovazzjoni wieħed jista' jitkellem iktar tard. Fuq il-proċess ta' produzzjoni ta' affarijiet iktar sostenibbli, <laughs> invenzjoni ta' maħkdi, jekk eh, eh, ovvjament naċċetta il-fatt li intih il-drittijiet li huma kollha tiegħu kważi ta' trademark qed ngħidu li qed inħolqu xi ħaġa partikolari. Imma din lili ġib li fċertu problemi ta' loġistika, ta' kunċett u anki legali. Meta qed nitkellmu fuq regolament partikolari ta' liġi ninvintaw kunċett li eh, ikun jista' jintuża b'mod iktar ġenerali Għalhekk dan din il-protezzjoni soċjali sostenibbli huwa kunċett laqas biss jeżisti għadu u jiena narah problematiku ma naf kif se winna din fil-fatt. Fuq punt importanti ħafna li qed nitkellmu dwar ġifiri l-aċċess tal-SMEs u l-mod ta' kif dawn jistaw jingħataw forsi ċertu preferenza l-aċċess tal-swieq pubbliċi. Nixtieq insemmi tliet punti. L-ewwel net kif daw se jinqasmu u eh, fi gruppi. Dan ħassibni mhux ftit għax eh, ngħid li fuq dawn il-gruppi janħallu il-bord tal-azla li jiddeċidi kif jekk għandux jiddividu jagħmel il-gruppi jew le, u niqfu hemm aħna. Għax jekk fil-kriteri ewlenin ngħidu li hemm threshold jew mingħajr threshold bil-spjegazzjoni jew le, se jkollna problemi oħra li joħorġu li jkunu diffiċli ħafna biex insibulhom il-kaptu u li dejjem se jġibu eh, ċertu pis żejjed fuq min ikun qed jagħmel l-għażla u anke min ikun qed min ikun applikant. Għalhekk jien eh, ngħidu li eh, meta wieħed jiddeċidi kif se nqasmuhom fi gruppi, allura kif skont xi thresholds jew le. Jiena naħseb li dawn l-affarijiet kollha jkomplu jkomplikaw l-affarijiet. Ejja nżommu l-affarijiet sempliċi u mbagħad naraw id-dettalji iktar tard ma dawk in-nies li huma verament mitħla tas-suġġett. Unbat, punti punt ieħor li kien jinkwetani fil-bidu imma mbagħad li ħallejtu għax eh, ma tantx nistansib il-kaptu tiegħu din il-kwissjoni ġenerali dwar ta' thresholds it-threshold minimu. Dan naħseb li ma tkunx ħaġa raġunata li nbidlu dawn it-thresholds skont ġifiri l-lodda li konna lek suġġeriment li nista' nagħmel il-kollegi li qed naħdmu magħhom b'mod konkret huwa li naħsbu f'dispożizzjoni aħħarija u transitorja u ngħidu li meta nkunu qegħdin nindikozzjaw dawn l-istrumenti internazzjonali hemm bżonn narmonizzaw ukoll dawn it-thresholds nagħmluhom iktar realistiċi. Imma qabel naslu għal dan ma naħsibx li nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet ta' barra minn hawn fuq il- fuq il dawn it-threshold issa l-aħħar punt huwa dak tal-outsourcing jina naħseb li fil-ġejjin irridu nkunu iktar ċari ta' kif qed nittrattaw l-outsourcing u min għandu li qed jagħmel l-outsourcing. Hemm bżonn il-proċedura tkun għandha trasparenti fej inkunu nafu eżattament min huma il-protagonisti. Ġifiri, anki l-bord ta' selezzjoni irid ikun jaf eżattament min qed jintervjeni, meta kif u kome, għalli ma' ammont. U għax dan biss jista' jippermetti eżattament ċertu kontroll li nidentifikaw eżattament, eżattament sal-inqas ħaddim f'din il-katina kollha tal-outsourcing naħseb li din xi ħaġa li mhux possibbli nżommu kontroll fuqa. L-istess li namlu limiti fuq in-numru ta' nis li jkunu edin jihdu sem f'din proċedura ta' outsourcing. Nistaw konna tlet persuni, ħamsa, seba u nofs, jina naħseb oġġettivament ma' nix raġuni nkunu nafu eżattament ċertu dettalji. L-importanti huwa li kulħadd ikun jaf x'qiegħed jagħmel f'din il-proċedura kollha, imma ma nintilfux fuq eh, affarijiet biss li huma ta' natura aritmetika ta', eh, ta kalkolu ta' matematika. Għax fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu ta' mod kif ikonna raġunament raġunevoli dwar l-outsourcing, nkunu iktar raġunevoli fuq dan. President, dawn kienu l-ewwel kummenti tiegħi. Nerġa' nirringrazzja mill-ġdid il-kollega rapportor Mark Tarabella għal xogħol li jagħmel, verament qed juri li huwa impenjat ħafna anki jekk għandna iktar xogħol fi żmien ta' elezzjoni għall inqas għal xi wħud minna U jina jiena samma baqa li xeħli f'nejt li nistana bil-ħerqa li nkomplu f'din il-proċedura fi xhur ġejn. Grazzi ħafna. Um, thank you very much, Mr. Engel. Um, Grazzi ħafna issa l-Onorevil Ħati Makakis. Grazzi ħafna, President. Is-soltu mhux jien nitkellem fisem il-grupp, jien ħanħares lejn il-clusters differenti. Aħna l-bieraħ eh, kanna diskussjonijiet intern l għonet fuq l-ewwel cluster. Eh, irrid ikun hemm għażla ta' proċedura aħjar l-awtoritajiet pubbliċi għandhom japplikaw l-istess proċeduri f'kull eh, stat membru u dawn għandhom ikunu trasparenti u ġusti. Bħalissa dan ma jseħħx għalhekk eh, din għandna nevitawa. Anka rridu nevitaw il-korruzzjoni, il-data ta' skadenza għandha tkun sar imma itwal minn dik illi qed tipproponi il-Kummissjoni. Imbagħad il-tieni cluster dwar il-kuntratti eh, pubbliċi dawn għandhom jinaqsu eh, mill-distorzjoni tal-kompetittività għandhom jkunu aktar speċifiċi, aktar trasparenti. Anka irridu naraw illi il-kontratti ikunu kontratti adattati u l-autoritajiet għandhom jew iduru lejn l-offerta l-aktar baxxa jew inkella fil-każ tal-affarijiet standard jużaw l-aħjar eh, offerta. Dan huwa dawn huma punti li rridu niddiskutuhom u anka fejn aħna maħniex naqblu mar-rapporter. Iġifiri, anka fi rigward ta' kooperazzjoni aħjar, għandu jkun possibbli illi e, nevitaw id-diskriminazzjoni. dawn l-affarijiet għandhom ikunu marbuta jew imsemmija eh, direttament mal-kuntratt u dwar it-tielet cluster aħna toġobna l-idea ta' eh, ta' tendering pass, l-autoritajiet tal-kontratti għandhom mandux, anzi, eh, mandomx jitolbu dettalji li ma jkunux inklużi fil- f'dan il-pass, f'dan il-ċertifikat. Dwar il-cluster 4 li procurement ġifiri, metem proċedura komuni eh, u aħna għadin niproponu fl-imkien mal-president, eh, mal-Kim Harber, illi ikunem eh, passi li waslu li sal-2017 Eh, l-affarijiet ikunu wieħed aċċessibbli b'mod elettroniku. Għandna eh, żewġ passi li wasluna għall-2017 u għall-2020 li hija xi ħaġa aktar realistika minn dik li qed tipproponi l-Kummissjoni li qed tipproponi l-2016. Issa dwar l-aħħar cluster li hija marbuta mal-SMEs mas l-SMEs l-autoritajiet pubbliċi għandhom jagħmluha jamlu l-affarijiet b'mod maniera li jkun hemm aktar SMEs li jistgħu eh, jintazlu. Imma l-affarijiet għandhom ikunu mniżla b'mod trasparenti u ċar fil-tenders fil-rigward tal-sottokuntratti. Eh, kontratti l-affarijiet għandhom ikunu mnizla u koll uh, fil-kontrat innifsu u l-tenders għal sotto kontratti għandhom ikunu xaħġa li jitqa taħt livell eh, nazzjonali. Nishtiq li ringrazzja lil Mark Tarabella tal-kooperazzjoni eccellenti tiegħu. Vielen Dank, auch ich möchte mich dem Dank an den Berichterstatter anschließen. Jena u koll nishtiq nirringrazzja l-Onorevoli Tarabella Eh, aħna l-kobarzana li dejjem kienet tajba bejnietna. Eh, ħajkun diffiċli eh, nimxu ma dak kollu li qed jgħid l-onorevoli Tarabella biex nisimplifikaw l-affarijiet jekk iridu nilħu l-għanijiet tagħna dan minħabba li hemm wisq emendi, ħafna emendi kontradittorju wkoll l-applikazzjoni u s-simplifikazzjoni t tnejn huma importanti ħafna din hija xi ħaġa ovvja dan huwa l-punt ta' tluq biex nejtek. Nafu illi eh, għaw eh, ħafna piżiet amministrattivi u koll Eh, eh, nitkellmu fuq eh, thresholds u koll, pero l-ispejjeż marbuta huma importanti ħafna. Irridu nissimplifikaw l-affarijiet żgur biex ikon aktar ċertezza legali. Dan jista' jsir biss jekk il-direttiva tilħaq biss lan prinċipali Iġifiri, illi l-akwist pubbliku jkun veru trasparenti, proċedura trasparenti li ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Dan huwa fil faċċa ħaġa li nistgħu nilħuha din m'għandniex bżonn xi proċeduri straordinarji biex eh, nilħu dan lan. L-affarijiet iridu jkunu koerenti u importanti illi jekk nilħu ftehim eh, naraw li l-iktar offerta vantaġġuża tkun il-waħda li tieħu il-kontrat Pero dan mandux ikun uh, l-unika uh, raġuni għalfejn uh, issir il-għazla partikolari. Huwa importanti illi f'din id-direttiva ma noħolqux inċertezza legali imma intejbu iċ-ċertezza legali. Irrid insemmi żewġ affarijiet li huma problematiċi għalija id-definizzjonijiet l net u e, ovvjament tajb li konna din il-definizzjoni eh, għal eh, tenders pubbliċi li huma soċjalment tajbin imma e, Eh, nistaw ukoll noħolqu inċertezza legali, nżidu l-inċertezza legali meta nkunu għadin nitkellmu dwar dawn id-definizzjonijiet. Irridu noqogħdu attenti kif aħna niddeskrivu lan tagħna biex l-affarijiet ikunu implementabbli u jżidu iċ-ċertezza legali. irridu naraw li kunem rabta bejn lan tal kuntratt innifsu jekk irti inkun trasparenti li nassikura illi l-ispeċi l kriterji tekniċi fil-kuntratt ikunu marbuta ma' lan innifsu tal-kuntratt inkella il-trasparenza tiġi medda u anka imbat iċ-ċertezza legali. Jiġifieri din hija importanti ħafna għalija din il-kwestjoni. Punt ieħor li huwa importanti u illi iddiskutejni ħafna illum huwa il-sottokuntratti. il sottokuntratti aħna irridu u kol aktar eh, trasparenza fis sotto kontratti, pero dan il-qasam mhux qasam marbut biss ma' settur tal-kostruzzjoni jew servizzi soċjali ma' huwa eh, applikabli u kol għal kwalinkwa proċedura ta' tenders. Nixtieq nkun naf kif l-awtoritajiet pubbliċi E jixxu per eżempju fire engine. E, il-katina ta' xiri huwa hija hija kbira ħafna kemm meta l-computers per eżempju. E, meta jkunu jridu, meta jekk ikunu kostretti li jillimitaw uh, il-sottokuntratti għal per eżempju tlieta, jista' jkun li laqqas biss ikun possibbli. Jiġifieri din iridu nħarsu lejha, iridu nistudjawha. Jiena għandi wkoll problemi mal-industrija tal-kostruzzjoni u jekk irridu nagħmlu xi prinċipju ġenerali li mbagħad ma jistax jiġi applikat ma jkunx utlu utli għall industrija tal-bini, l-autoritajiet eh, tal-pubbliċi eh, tal-kontratti ma nistawx laqas naqodu nagħtuhom piżijiet gbar il imbat ma jistawx iġorhom ħafna ġabi jkun hemm biss uffiċjali ftit uffiċjali jaħdmu fuqhom daw U l-istess um, tapplika għal, per eżempju, um, numru eh, ta' nies involuti ħafna mill-awtoritajiet eh, lokali huma interessati illi eh, kollom kriterji ekoloġiċi, soċjali u innovattivi. Imma jekk mhux se jkollna ċertezza legali u ħajkonna wisq kondizzjonijiet f'dan il-qasam, allura daw ħajduru lejn l-iktar għażla faċli u dinija l-għażla li tkun tiswa lanqas fil-prezz. Grazzi ħafna lil sinjura Ruler, Onorevoli Ruler, forsi Nishtiqna meċi xi kommenti fisem il-grupp tiegħi e, fejn u l-onorvili kuzita kam minna emendi ma kolla ma marbuta ma flimkien u jina fil-fat fukat fuq il-sujġetti u l-anin tal-lum jiena segwejt dak li qalet l-Onorevoli Ruler u rridu nkunu ċari ħafna illi naraw li l-proċess aħna nixtiequ anzi niftu u nagħmlu il-proċess eh, li wasanna għal akkwisti tajbin. Palissa hemm ħafna affarijiet illi jiristrinġu dan u ħafna drabi il-klijenti ma jażlux l-aħjar eh, tender Eh, per eżempju, għem il-kustjoni li tisajħ polar costing eh, li ħafna drabi minn joffri il-tenders għat ħares leja. Eh, Irrit ikun hemm lini ta' gwida ċari għal din, anka l-prezz, per eżempju, il-prezzijiet E, u dan biex fl-aħħar wieħed jażel l-aħjar tender l-iktar wieħed vantaġġuż. Irridu nħarsu lejhom daw l-affarijiet hemm xi nuqqas ta' ftehim ta' x'għandna ninkludu fid-definizzjoni. Imma jekk se nħarsu biss lejn x'inhu vantaġġuż ekonomikament dan ma jkunx pass il qudiem tajjeb, għandu ġeneraw li nagħmlu l-proċess kollu e, Eh, aħjara. Il-kustjoni kollha eh, anka ta' negozjati titħol fil-kustjoni, il-proċedura titkun aktar adattata aktar flessibbli għal ħtiġijiet tal-awtoritajiet tal-tenders mingħajr ma naqsu il il-trasparenza tal-proċedura, il-fat li dinatejn il-kompetizzjoni, tinkoraġixxi li l-fornituri li eh, jiġu bħala klijenti entuzjasti. U ek għandhom ikunu l-affarijiet, ġifina jiġifieri ħna nsaħħu is-suq intern imma fl-istess waqt ikonna riżultati li jiswaw anqas flus. Il-Komissjoni taċċetta li l-proċess palissa huwa wieħed eh, ta' spiża kbira għandu nuqqas ta' ċarezza ħafna sfidi wkoll marbuta mal-proċess u għalek eh, min ikun ijat eh, jishtri eh, u min u għanvalut ma jkunx qed jifhem il-proċedura. Aħna pala komitat inna fuq qudimnet nejdu li għanna bżon proċedura innovativa, soluzzjoni innovativa, soluzzjonijiet li jisfidaw biex dawn il-fornituri joħorġu b'teknoloġiji ġodda u biex ikunu anka huma kreativi il-punt, il-proposta tal-Komissjoni dwar l-innovazzjoni f'dan il-qasam hija waħda ambizjuża u tajba nistgħu nagħmlu proposti aħna ta' emendi biex intejbuha din żgur il-Komissjoni ħares lejn il-proposti tagħna imma żgur li hawn sfida quddiem dan il-komitat għax tiġat labnija din u għalhekk aħna rridu naħdmu flimkien biex intejbuha. Nishtiq nirringrazza l-rapporter tal-approċ kostruttiv u ta' kif struttura eh, eh, eh, il-diskussjoni għanna ħafna veru emendi fuq il-mejda u d-dimna imma ħafna minnom mixin lejn l-istess direzzjoni ġifiri. Edin niprufaw it-tejbu it-tekst. Eh, ġifiri, jekk nużaw l-esperienzi tagħna nistgħu naslu għal riżultati aħjar. Il-Kunsill ukoll qed jaħdem fuq l-istess linji, qed jaħdem ehm, bl-istess eh, tipi ta' diskussjonijiet bħal manna hawnhekk. Xi punti oħra? Eh, L-Onorevole Ħatma Kakis sema l-emendi dwar li procurement illi huma realistiċi dan mhux qed jimmina l-importanza tal-tenders imma Eh, rridu naħdmu fuq l-istess linji u ninkoraġġixxu biex l-istati membri jinvestu eh, f'dan il-qasam kustjonijiet oħra li maħniex qegħdin niddiskutu llum imma xorta l-aħjar insemmuhom. Tiġaqbilna illi hemm ħtieġa li l-istati membri ittejbu l-monitoraġġ tal-proċess imma mhux illi jitfaw kollox f'kefa waħda. Eh, proposta li tkun naqra iħfef imma mhux binqas importanza hemm ħafna eh, kuntratti li għandhom jaqgħu taħt din is-sistema tal-akwist pubbliku tat-tenders pubbliku imma li issa mhumiex qegħdin jidħlu eh, hekk fil-suq eh, uniku. Biex intejbu il-proċess anka id-deklarazzjonijiet propji self-declarations anka l-SMEs huma importanti Fil-waqt il-passaport ta' tenders huwa mm, eh, tajjeb, naħseb illi standard format ta' din id dekorazzjoni propja hija biżejjed ma nix bżon qogħdu daħlu aktar burokrazija, ġifiri self-declaration għandha tkun biżejjed. Fuq l-aċċess għall-SMEs, naħseb illi huwa importanti illi l-autoritajiet eh, kontratwali u l-klienti jkunu jafu li qed eh, eh, nippruvaw natu l-aċċess għall-SMEs. L-autoritajiet pubbliċi jistaw jiddeċidu huma xem bżonn, però jridu jżommu f'moħħom il-proċessi jridu jkunu e, u kol ta' vantaġġ għall-SMEs, mhux ikunu ta' zvantaġġ għall-SMEs. Aħna eh, għalek l lesti illi eh, natu dawn l-emendi li rapporter u shadow rapporters fi xxur li għanna qoddimna biex bekk inkunu nistaw intejbu mod sensibli dan id dozzier nista' għamlu għadin. Hemm ovvjament eh, affarijiet li rridu nivvutaw fuqhom imma hemm oqsma fejn għandna opinjonijiet ċari illi eh, nistgħu nimxu eh, l qudiem fihom xi proċessi ta' simplifikazzjoni il-servizzi ta' part A u part B pereżempju, proċessi is-simplifikati u aċċess għal ċertu oqsma irridu jiġu studjati il-Kummissjoni qed taħseb biex qed tagħmel eh, bidlanka hawnhekk imma nistgħu noħorġu b'soluzzjoni ta' kompromess. Jiena ħerqan li naħdem ħafna mar-rapporter biex nimxu l qudiem L-aħħar kallima hija l-onorevoli huwa l-onorevoli sal anzi hemm l-onorevoli Dion ukoll l-ewwel l-Onorevoli Dion u mbagħad l-Onorevoli Salvini u mbagħad il-kellima l-oħra. Mela l-Onorevoli Dion l-ewwel. Grazzi ħafna President. Jina xtaqt nirringrazzja u nati appoċ l rapporter minnaħat tal-grupp tiegħi eh, għax-xogħol illi sar il-ġimgħa l-oħra kien hemm l-elezzjonijiet fl-Olanda u Eh, ma stajċ eh, niġi għallaqa, pero zgur illi eh, affarijiet li ovvjament ħadu priorità huwa tajjeb li nimxu lejn riżultati tajbin. E, pero palma qal onorevoli ruler irridu naraw li riżultati kun wieħed sempliċi u hija ċertezza legali. Dak li qed nistennew u dak li qed jistenna l-poplu minna jekk inħarsu lejn l-emendi u n-numru ta' emendi li hemm għan emirisku li nikkomplikaw l-affarijiet, mentri aħna rridu leġizlazzjoni sempliċi. Imbat prinċipju ieħor li huwa importanti għalina għandu x'jaqsam mal-ewwel cluster. Iġifieri, l-aspett ta' din l-istrateġija ta' dawn it-tenders pubbliċi hemm bżonn ta' trasparenza imma gvern irid ikun jista jara illi tenders illi jati eh, jikkonformaw mal-politika ta' sikurezza ta' saħħa u oħrajn dawn huma importanti għal gvernijiet u għalhekk ridu jiġu riflessi anka fit-tenders naqbel ukoll illi definizzjonijiet huma importanti definizzjoni tal-kriterji dawn iridu jkunu ċari fihom infushom u brabta mal-politika ġenerali tal-gvern. Għalek, eh, eh, dan wara kollox qiegħed imniżel anka fit-Trattat ta' Lisbona, prinċipju ieħor li huwa importanti u mitlu fit-trattat huwa li rridu nirrispettaw l-entitajiet reġjonali u lokali. Dan ir-rispett irid jinbidel Irrid ifisser atteġġament illi ma jagħmilx il-ħajja aktar diffiċli għall entitajiet lokali u reġjonali, pereżempju thresholds, irridu naraw jekk wieħed u x'qed jitkellem veru fuq il-kompetittività hawnhekk u jekk għandix bżonn inżidu it-thresholds li għandna bħalissa. U bad kien hemm punti li sema anke Malcolm Harbor. Is-simplifikazzjoni għall-intraprizi aktar fiduċa. Anka aħna għanna esperienza tajba eh, fl-Olanda dwar il-self-declaration, per eżempju. Umbat sir il-verifika wara, ġifiri naqsu mill-burokrazija, ġifiri il-self-declaration għanda tkun bizzejiet anka l-passaport Ewropew attenders jista' jkun tajjeb basta ma jkunx hemm aktar burokrazija marbuta miegħu. L-aħħar osservazzjoni tiegħi hija eh, marbuta mal-grupp tagħna eh, li ovvjament irid li jkun hemm aktar aċċess għall sms kien hemm deċiżjoni li eh, qatt ma ġiet imwettqa. E, it-test marbut mal-SMEs Eh, kienem dan il-dozjer importanti li eh, meta jiġi adottat naraw u koll anka permessa eh, impatt valutazzjoni tal-impatt naraw kif nistaw dawn involvuhom aktar u xeffettem fuqhom ovvjament dejjem marbuta ma' dawn tenders inħoss li kultant l-SMEs infushom għandhom opinjonijiet differenti, anka kif pereżempju jinġabru flimkien hemm min jgħid li huwa utli, hemm min jgħid li mhuwiex utli eh, wieħed jista' jippreżenta offerta xorta waħda, il-verità jien ma nafx fejn qiegħda importanti li ninvolvuhom fil-prodott aħħari biex naraw jekk aħna x'inniex veru nisimplifikawlhom il-ħajja u jekk veru dawn għandhomx iktar aċċess. Grazzi ħafna. Grazie Presidente, grazie al relatore. Salvini ħanitlaq mill-aħħar intervent li sar, mhux sorprizi biss imma anke ministraturi lokali, ħafna mill-emendi tagħna ġew proposti mill uh, sintki tar reġjuni ġifiri jekk inti tittara dan kif tkun flokom biex tkun taf jekk din ir-regola x'ħatejnhom jew x'ħatkompli tikkomplikalhom il-ħajja. Aħna naqblu mal-kriterju li mhuwiex biss l-iktar prezz irħis li jirbaħ, naħseb li hemm ukoll kwistjoni ta' sostenibilità soċjali li jinteressawna u aħna naqblu ma' dan. Iridu nħallu wkoll lok għal ċertu manuvra lill awtoritajiet lokali biex jaraw kif huma ħa jieħdu ħsieb fuq livell lokali u jaraw mhux biss il-vantaġġ ekonomiku imma wkoll aspetti oħra. Aħna edna u koll jem ċertu eh, kustjoniet internazzjonali bħala jallow li huma jħedosib daw il-tip ta' servizzi. Mbagħad hemm ukoll produzzjoni lokali aħna hawnhekk qegħdin hawnhekk biex infasslu l-politika mhux biex nisimplifikaw għaliex kultant li tissimplifika mhux dejjem ifisser li l-proċess ikun aktar faċli u li f'mument ta' kriżi ekonomika naraw kif l-Unjoni Ewropea tista' tgħin lill-produtturi tagħha. Nittama lek illi fl-aħħar mill-aħħar dan ma narawx illi ħajkun ostaklu għas-suq u l-kummerċ ħieles naf il-President jaħseb mod ieħor ma kulħadd irid jagħmel l-għażliet tiegħu mhux il-kontijiet biss u nittamel din l-għażla nistaw nibqaw mixin qoddim il-kwistjoni tal-lots naħseb li hija ħaġa tajba x'kulħadd jaf li l-SMEs apparti ġifieri ċertu livell minn ċertu dimensjoni ma jistax ikollhom aċċess għat-tenders, ġifieri fil-kwistjoni tal-lots jien naħseb li din hija tajba. Ovvjament mbagħad hemm il-kwistjoni tal-prezzijiet tat-tenders ukoll x'inkellem il- il-tarf ta' situazzjoni. Imbagħad hemm bżonn nirverifikaw li direttiva tiġi applikata, per eżempju direttiva fuq il-pagamenti li jaslu tard. L-Italja dal-bot ħafna mill-applikazzjoni ta' dawn ta' din id-direttiva. Il-Lombardija tħallas fi żmien ta' design jum imma per eżempju l-Kalabri għaddu mel fuq ħames mit-ġurnata biex tħallas. Għalhekk rridu naraw aħna kif l-istati membri jistaw eh, jiggarantixxu wkoll il- eh, il-fatt li daw l-istati membri ħajkunu għadin jiddeċidu fuq il-tenders. Issa jiena ma nafx kif l-amministrazzjoni tal-Kalabria ħajaddi per eżempju minn 1500 jum għal 60 jum f'sitt xhur. Onestament ma nafx jiena pretendi li ħansibu eh, tarf ta' situazzjoni u jiġu u kol rispettati d-direttivi. Issa, minħabba sensittivita' tal-argument nittama li dawn id-dati ma jkunux ta' ostaklu. Nittama li jekk ikun hemm xi bżonn xi ġurnata xi ġimgħa iżjed neħdu l-ħin li hemm bżonn biex nagħmlu l affajt kif suppost ma naħsibx li raġuni tagħna u s kif ħajkunu daqshekk irrabjati jekk nieħdu ftit ħin iżjed jekk ikun hemm bżonn. Grazzi. Uh, thank you Mr. Salvini. And I think your points on the late payment directive we need to follow up also since that was our responsibility. But I think in terms of... Grazzi ħafna, naħseb li il-koordinaturi ħakun għadin jiddiskutu l-skeda wara nofsinar. Uridu naraw kif ħan l-iktar kwalità fl-inqas ħin jew fil-ħin li għandna disponibbli. Jiena nixtieq nilqa' fostna il- grupp li ġina għatmana, mistedna Sinjura Kassel, Iġan nispiċaw sa' xaw u nofsa bat għanna skambju ta' opinjonijiet anke mal esperti Għandi seba nis li jishtuq jitkelmu u għallura ippermettu li nejdilkom eżat Gasar, Ġivan, Xvab, Fajler, Majler u Schaldemauser. Għaw xatiħor li jishtuq jina għatma lista. U ħanitlobkom għaw xatiħor? Le. Sewa, mela, jekk jġobkom, teħdu xiktar minn żewġ minuti biex twieġbu, għax għandi bżon daqxajn ħina rapporter biex wieġeb u s-survizner jek ikun irid jagħmel xi kummenti, ġifieri naħseb żewġ minuti il-ras tajjeb sew kien żommu ma' dak il-ħin. Ħanibdew bis-Sinjura Kapart. Grazzi ħafna, President. Għazis kollegi l-ewwel nett. Jiena nirringrazzja rapporter Maktar bella tax-xogħol li eċċellenti li għamel din hija kwistjoni importanti ħafna bħala koordinatur tal-essendi għalija din hija kwistjoni ta' kwalità. U aħna kunu favur ta' skadenza aktar twila, jekk ir rapporti u x-shadows ikollhom bżonn iktar ħin biex jagħmlu biċċa xogħol tajba m'għandi xejn kontra dan għax naħseb illi l-affarijiet jiġu jsiru kif suppost, jekk ukoll hemm bżonn ta' xejn iżjed żmien. Ovvjament dana għandu jingħata, ġifieri grupp tiegħi m'għandux diffikultajiet f'dan ir-rigward. Kumment preliminari, jiena wkoll nixtieq li jkun hemm inqas burokrazija u iżjed affarijiet sempliċi ma mhux għaskapitu tal-kwalità tal-kuntratt li jingħata. U danna mandux ifisser dir-regolamentazzjoni għax fl-aħħar mill-aħħar dinna tmur kontra il-kwalità tal-akwist, ġifiri din hija xi ħaġa bażika. Ovvjament aħna mhux ħanibdlu id-dinja kollha mm, b'din il-leġiżlazzjoni, però rridu anke nindirizzaw in-nuqqasijiet li jeżistu. Irridu naraw ukoll kif is-sotto kontratturi jiġu involuti fl-obligi. Din hija ħaġa importanti ħafna lija. Għax il-kriterji jiġu japplikaw għal kulħadd. Ovvjament din hija kwistjoni dwar l-iktar offerta vantaġġuża, però ma nix nillimitaw ruħna wisq. Anke kwistjoni ta' sostenibilità importanti ħafna li għandha tiġi applikata. Dak kull ma nista' ngħid żewġ minuti kelli żjed xi ngħid kieku ma m'għandix ħin. Uh, thank you very much indeed. Grazzi ħafna, Sinjura Gephardt. Min imiss issa tlift il-lista, jgħid il-President. Is-Sur Iva, grazzi President, l net. Grazzi ħafna lil dawk kollha involuti fix-xogħol sissa. Aħna edna illi wara nofsin ħan iddeċidu dwar il-kalendarju u xek President inna għaddejjin bi għadin u sissa kulħadd qabel illi iridu iktar inqas burokrazija, iktar flessibilità, iżjed suq eh, waħdin b'saħħtu. U l-kwestjoni ewlenija hawnhekk hija kif blu fuq dawn il-punti, ma nasibx għandu jkun daqshekk diffiċli kon nafu x'inhu ma' diffikultajiet li jiffaċċaw il-kontratturi. Aħna jdu nsaħħu l-kriterji soċjali u nsibu soluzzjonijiet li huma legalment vinkolanti. Il-kwestjoni kif nara jien hija waħda ta' proċedura. Rridu naġlu kemm jista' jkun jew rridu niskelmu b'mod aktar ġenerali dwar il-liġi tal-xiri pubbliku. Aħna rridu insibu kompromessi speċifiċi importanti li rapporter fuq ħafna mill-punti li semma' joħroġ bi proposti ta' kompromessi speċifiċi naħseb li f'dan il-kumitat nistgħu nsibu soluzzjonijiet malajr ħaġa tajba din. Fuq cluster 10 dwar il-kooperazzjoni bej il-pubbliku u il- il-pubbliku b'mod vertikali u orizzontali għanna kazistika tal-qorti f'dan ir-rigward u naħseb li din hija xi ħaġa tidħol f'xi tip ta' emenda li tista' tintuża. Emenda 63 pereżempju. U anki erba' 7-8 sabiex nirġu kompromess. Grazzi Sur ġivanza. U ħanejdilkom. Mbagħad is-Sinjora Stajl. Grazie. Jena u kollu ringrazzja Sur Terabella, verament u bieċa xoħli bsa li għamel, u għed naslu issa fi stadju li nistaw niddeċidu kif qed naslu għal din is-simplifikazzjoni kif qalet is-Sinjura Gevart ma rridux imma naqsu l-kwalità jew trasparenza, ma rridux inkunu naiv hemm ħafna affarijiet li rridu nikkonsidraw. Fuq l-emendi tiegħi u eh, verament mod personali t-nitkellem fuq il-kontroll analogu naħseb li il-trasport pubbliku tal-vjaġġi naħseb li rridu verament nkunu nafu zetament fuq xed nitkellmu qed nitkellmu fuq 90% ta', ta l-attività eh, hawnhekk qed nitkellmu pereżempju fuq numru ta' mm, qed qed nitkellmu fuq xi kafeterja pereżempju eh, in-numru ta' eh, eh, li kell, monta li kell li jitqassam kull-jum, jekk hux it turnover jekk ilux il-ħinijiet li tiftaħu tagħlaq din il-kafeterja. L-artiklu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 il-persuna li trid ikollha aċċessa s suq ovvjament tista' tagħmel ċertu influenza jew lobbying imma dan irid ikun mod xieraq. E, Ġifieri dawn kienu il-punti l-iktar importanti għalija il-dokument l-iktar ħaġa importanti għalija e, huwa dak tal-concessions ma nafsibx li is-suq pubbliku mhux concession, jiġifieri ma rridux nħaltu l-affarijiet u l-emend dirdu noqogħdu attenti li anki żewġ partijiet dokument ma nħaltuhomx. Punt ieħor huwa li hemm bżonn definizzjonijiet li jkollna l-istess komuni. Ma jistax il-kontroll ikonna definizzjoni ta' kontroll analogu f'dokument b'mod u mbagħad ikun b'mod differenti f'dokument ieħor Għallek, id-definizjonijiet huma importantissimi biex ikonna kol ċertezza legali. Ma jistax li il-parlament jivvota affarijiet differenti fi żmien ta' 15 ġurnata biss. Hemm bżonn li naħdmu verament jitfit nkunu koerenti. Grazzi. With uh, Mr. Tarabella. Sawa. Bla dubju inti tkun tista' tkun parti tim tagħna u x-xogħol tiegħek fuq il-konċessjonijiet kien apprezzat ferm meta prezentajtu l-ġimgħa li għaddiet qed nagħmlu progress. Issa Signor Styler, mbagħad Signora Weiler, mbagħad is-Sur Meyer, mbagħad is-Signora Sheldon Moser. Grazzi, President, grazzi li rapporter u koll. Fis-7 ta' settembru li għadda aħna kellna seminar ta' suċċess kbir fil fuq il-xiri pubbliku u waħda mill-kellimiet mil mill-kelliem hemmhekk għalina illi aħna m'għandniex ninsew x'qegħdin nagħmlu li kif tixtri determina x'qed tixtri. Kultant idu niffukaw ukoll fuq dan. L-emendi tiegħi jifukaw fuq il-kriterju soċjali, kummerċ ġust, il-protezzjoni tal-ħaddima u fuq artiklu 17 jina naqbel ma dwar il- xiri elettroniku u nifaċilitaw dan il-proċess u kien hemm ukoll minn tkellem dwar it-trasparenza, simplifikazzjoni u l-flessibilità naf li ma tantx għandi ħin imma dak li ħassib li dal huwa il- U għadwar dawk minna li maħni shadow zawnek, pero għanna interess għawi fil dossja Jina sa' 13 l-emenda u nishti issa nara kif ħaj progressaw matul id-diskussjonijiet. Nista' jina nħedġeċ per eżempju permezz tal-presidenza illi il-proċedura fuq l-10 clusters jitpoġġew fuq il-clusters, l-skadenzi, id-dati. Qed nara li clusters 6 sa' 10 jiġu diskussi il-ġimma novembru, 6 ta' Novembru, ma nafx, forsi ma fimx sew, ma naħseb li jem bżon ta' ċertu trasparenza. Dak kollox minn ħatija, grazzi. Yeah, well, I mean, I agree with you very much, and I think the shadows also agree with you. And as I said... Mela, Iva, nifmek u ħajkolna dokument ta' hizma komprensif u iva jitpoġġa fuq il-website u jitqassam lill-membri kollha u ħalli tkun tista' segwi fil faċċ qed isir u m'għandix dubju li rapporters kollha anke shadow rapporters jiġifieri ħajkun qegħdin jiddefendu l-emendi tiegħek. Sinjura Vajler issa kieġbek. Grazzi ħafna President. Ħan il-limita ruħi għal żewġ punti. L-ewwel qed jien għadna konvinta illi f'dawn l-emendi kollha ħajju nexxinna noħorġu minnhom leġiżlazzjoni koerenti biċċa xogħol kbira għas servizzi legali u l-kollegi tagħna. Għamin jaħseb li daw l-emendi kolli u maħġa sajba ma jena daqxej xettika elfejn l-emenda għanna. ma naħseb xi ħaġa tajba din. Imbagħad Sinjura Ġule. Fl-istqarrija tiegħek meta qed li aħna ma nix nkunu ambizzjużi żejjed, naħseb li din hija wkoll il-filosofija tiegħi. Però qed temmina qed tissottovaluta wkoll il- persuni involuti mhux l Malta u oħrajn imma par stati membri kbar jafu daw il-liġijiet x'inhuma. U iridu jieħdu l-iktar offerta vantaġuża għax kulħadd jaf li Eh, mux neċessarjament l-iktar wahda l-ħisa skull li iktar vantaġġuża, ma nafx fejt id naħja di surenkel. Ma nasibx li diffiċli kollok ċertezza legali fuq economically advantageous. Fil-gwata għal-miri strateġiċi, id-diskussjoni fl-Europa u f'reġjuni oħra irridu ndaħlu il-kriterji soċjali, mhix ġda ġdida din, ħafna nies draw anzi f'ċertu stati federali fil-Ġermanja. Irridu noħorġu minn din id-dilemma sewwa. Irridu naraw kif ħanoħorġu minna din il-kwistjoni u naraw kif nistgħu nagħmluha legalment b'tali mod li nżommu ċertezza legali. Thank you very much. Uh, Mr. Maya for two minutes. Ja, danke schön. <clears throat> Diese Richtlinie wendet sich an die Grazie ħafna. Din id-direttiva hija e, hija mirata lejn l-istati membri għall-implementazzjoni. Imma anka għall-utenti, iġifiri eh, dawn li blizzara, eh, kuntratti kbar bħal eh, bini tal-airports m'għandhom xaqsmu, ovvjament. Eh, però xorta waħda jista' jkollok uffiċjali illi Eh, ġejjin minn eh, postijiet żgħar fejn kull ma jkunu jgħixu ma' xi 20,000 ruħ għalhekk irridu illi eh, nisimplifikaw l-affarijiet biex ikunu aktar aċċessibbli għal SMEs. Aħna nixtiequ illi innaqsu mill-ostakoli, mill-biżijiet amministrativi u nżidu l-aċċess għal SMEs anqas pizijiet ġifiri tal-applikazzjoni, meta jkun hemm l-applikazzjoni għal dawn it-tenders għal appalti pubbliċi. L-esperti jisaw jkunu esperti legali imma jistgħu ikunu kol persuni ordinari li jaħdmu f'dawn il-bliet żar fejn jitrattaw dawn il-kontratti. il kuntratti il kontratti Eh, kumpaniji b-20, 60, 40 ruħ jaħdmu fihom u eh, biex aħna wkoll nisimplifikaw l-affarijiet għalihom. L-onorevoli Xalda Mawza, grazzi President, grazzi li rapporter, shadow rapporters, jiena eh, mhix qed ngħira x-xogħol li qegħdin tagħmlu żgur għax xogħol diffiċli numru ta' emendi juri l-interess li jem fuq dan il dozzjer Għanna nkunu grati, dan u importanti ħafna għalina meta ħat il-mikrofonu kien biex nappoġġa lill onorevoli Tyler dwar il-proċedura fl-imkow għax inħoss li huwa importanti li aħna naħdmu b'tali mod maniera li anka dawk il mhumiex shadows ikunu jistgħu jiġu involuti, għalhekk jiena nirrakkomanda illi tfittxu taħdmu fuq l-emendi ta' kompromessa. għax dan huwa mod ta' kif qed jista' jiftaħ il-proċess u tgħidulna anka fejn nistgħu niddiskutu nistaw namlu il-kompromessi u li ma oqsma irridu nivutaw fuqhom. Dini rekomandazzjoni tiegħi iftħu il-proċess malajra nizlu l dejja għakom għal kompromess, kam jista' jkun malar, naf li huwa diffiċli, imma dan huwa mod li bih nistgħu nimxu l-qudiem u bat punt politiku. jina interessata ħafna fid diskursjoni tal-thresholds, eh, hemm diffikultajiet naf eh, fuq eh, dawn mal-imsieħba tagħna mm, tal-kummerċ. Jista' jkun li din kussjoni daniża biss, imma jiena qed nistaqsi għalfejn ma nistawx insiduhom dawn il-limiti minimi. Għax forsi jekk inkunu nistaw innaqsu l-burokrazija anka l-autoritajiet lokali. Għal darbohra, nixtieq illi tiddiskutu din il-kustjoni u taraw jekk nistawx namlu xi ħaġa. Naqbel illi l-proċess għandu jkun miftuħ, jkun hemm kompetizzjoni, imma nistgħu nittrattawha din il-ħaġa. E, forsi eh, Eh, anka bil-reklamar biex niftu l-proċess. Mela, jina nixqilkom kull suċċess fix xogħol qegħdin tagħmlu. Grazie ħafna tad diskussjoni tagħkom. L-Onorevoli Charles de Mose għandha raġun fuq il-trasparenza u l-ċirkolazzjoni tal-kompromessi xaħġa ħaġa li diskutajni anka b'ħafna enerġija l-ġimgħa l-oħra. E, sfortunatament ma nix ħafna ħin biex ikun hemm interventi aktar fit-tul e, qabel ma nerġa' ngħaddi l-mikrofonu lil onorevoli Tara Bella. Mela, il-rappresentant tal-Kummissjoni jgħid illi e, segwa id-dibattitu b'interess anka fil-kunsil aħna nixtiequ illi anka il kunsill ikun fil-fatt il kunsill ikun less f'Ottubru għal trialogu aħna lesti li natu l-pariri tagħna fejn u meta taħsbu li jkun hemm bżonn ta' dawn il-pariri. Grazzi ħafna dwar il-thresholds dawn nid-diskutu niddiskutuhom aktar il-qudiem għax eh, eh, l-affarijiet huma komplikati. Jiena eh, kuntent ukoll illum qed nara rappreżentanti mill kunsilla hawnhekk, kulħadd il-postijiet kollha huma milijin tagħhom. Mela, l-Onorevoli Sarabella jixtieq jagħmel konklużjonijiet tiegħu issa? Jistaqsi il-President. Iva, forsi um, intervent eh, qasir biex anki nżomma l-ħin, mux senqot infettaq fuq id-dettalju ta' dawn is-suġġetti kollha li smajna. Imma fuq il-proċedura, l-ewwel net jiena nirringrazzja l-kollegi tal-grupp tiegħi stess għax huma eh, resqu l-emendi tagħhom naħseb din hija l-libertà ta' kull deputat li jagħmel hekk naħseb li eh, dajwa dan is-suġġett li u kol jattira ħafna n-nies eh, aħna nafu kem nis involuti kem partners u anki l-ammont kbir tal-GDP li jirrappreżenta dan is-suq pubbliku. Jina, e, Evelyn Gebacht u kol irnexxiela fl-imkien ma' Shadow Rapporters u anki l-kumitati kollha li qed jagħtu l-opinjoni tagħhom biex niġbru kollox irnexxilna nagħmlu laqgħat differenti u irnexxilna niġbru l-affarijiet skontu Eh, ċertu suġġetti flimkien. Issa jiena nixtieq nitlob lil ġeneral Schwab li issib eh, l-strateġija biex jisalva l-offensiva ta' Sinjura Engel, eh, soldat Engel. Imma Ovvjament l-affarijiet huma komplikati għax tant huwa kbir il-grupp u tant u hemm nies li qegħdin jagħtu opinjonijiet li l-iktar ħaġa importanti hija kif se niġbru da xogħol kollu. E din hija kif taħdem id-demokrazija. Noqogħdu attenti li ma nispiċċawx f'anarkija imma rridu naslu għal kompromessi anki jekk ma nikkontentawx il kulħadd Ma nistawx nżommu fil-kompromessi kull parti ta' kull emenda, għax il-messaċ aħna rridu li ma jkunx mitluf, rridu li niġbruħ f'wieħed ċar, veru li rridu qed jitolbuna biex nisimplifikaw l-affarijiet, imma rridu noqogħdu attenti li ma nisfaxxawx kollox fix-xejn li kollox jintilef is-sens tiegħu hemm bżonn ċertezza logali, eh, naraw eżattament diġifieri dan il-kunċett li tender jintrebbaħ mill-offerta li tkun l-inqas. U nishtiq insemmi il-proċess eh, soċjali eh, sostenibli u ma klim sbieħ imma qegħdin nitkellmu fuq ir-rispett tan-normi ta' regola eh, tal-ILO tal-erbaw design konvenzjonijiet oħra internazzjonali li jiġu irrispettati meta qed nitkellmu fuq kundizzjonijiet tax-xogħol, kundizzjonijiet soċjali dawn il-prinċipji għandhom jiġu rispettati speċjalment fix-xiri pubbliku dak li għandu xaqsem ma l specifikazzjoni tekniċi, kriteri ta' esklużjoni b'mod obbligatarju. Iġifiri, l-Europa, sur President, inti taqbel miegħi li l-Europa hija mużajk ta' prassi differenti Eh, fejn pajjiżi li jkunu preċiżi ħafna biex rispetta jispettaw jirrispettaw ir-regoli ħafna drabi ngħidulhom li huma burokratiċi wiex imma regoli regoli. U min ma jirrispettihomx ma, ma, ma nistgħux eh, naċċettaw kif qari sur eh, Savini em, fejn hemm reġuni tal-istess pajjiż li ma jirrispettawx ir-regoli anzi hemm diverġenza kbira. Jiena kont sindku tal-raħal tiegħi u ir-regoli dejjem insistejt li jiġu rispettati. Ġifiri, Sur President għanna regoli li rridu naraw eżattament eh, naraw fi xinu max mux dejjem rispentati un uh, il-sistema forsi li hija anglosassona li forsi iktar flessibli imma irdu ngħidu li mimma ma jirrispettax ir-regoli jiġi kastigat. Is-sanzjonijiet ikunu hemm fl-interess tal-ekonomija Ġifiri, anki l-bord tal-azla jrid jara xogħol ikun tajjeb, prezz ikun tajjeb, preġonevoli u min ikun qed jibenifika minn dan l-akwist irid jagħmel xogħol ukoll tajjeb. Jiena ma nistax eh, nispiċċa mingħajr ma nirringrazzja lil Eh, l-Alessia li hija l-assistent verament eh, u Sinjura Bertulessi li eh, fil-grupp tal-essendi verament hija persuna impenja tis-sema. Qegħdin naħdmu ġifiri f'dan l-ispirtu ta' tim u nispera li ma' shadow reporters naslu eh, biex noħorġu b'messaġġ ċar sur Vitner u kol ma ninsix nirringrazzjah anki eh, l-video konferenzi li kellna minn Strasberg fej trattajna n-numru ta' eh, mistoqsijiet u kwistjonijiet li jaħarqu u nispera li flimkien se naslu fi żmien li aħna spjegajna naraw jekk ma jirnexxilniex aħna nixtiequ li naġlu b'dan id-dossier ħaġa li kulħadd jixtieqha. Issa, il-xogħol ta' eh, sintesi jibda hawn għalhekk grazzi ħafna tal-għajnuna kollha li tajtuna. Well, thank you very much. Grazzi ħafna lil Mark Tarabella tal-mod ta' kif mexxejt dan dozier kien skambju tajjeb ħafna jista' nitlu fid-dettalji u nagħmlu b'mod trasparenti kemm jista' jkun. Grazzi ħafna. Mela daw kollha issa li mista joqogħdu għall iskambju li għandna mal-esperti jekk joġobkom oħorġu mill-kamra bil-kwiet ħalli nkun nista' nkompli nkun nistgħu nkomplu bil-ħidma tagħna min jix jitħol anzi u kol fil-kamra biex jisegwi diskussjoni jista jagħmel dan ukoll. Le... Merci. Bonsoir, Mrs. Vagnon. So please, can I ask, um, uh, can I ask everybody who's not staying for this exchange of views to, uh, to let us move on? I notice Mela, nistaw inkomplu qed nara li hemm grupp ta' nies fuq in-naħa ta' wara tal-kamra li għadhom bil-wifqa jekk joġobkom poġġu bil-qeda ħalli nkunu nistgħu inkomplu. Good. So, uh, so ladies and gentlemen, colleagues. Signori, kollegi. Nixtieq intikom merħba għal tieni punt tal-aġenda tana tal-lum illi huwa eh, hija diskussjoni ma' l-esperti fuq id-direttiva illi tissejjaħ posting of workers l-infurzar ta' direttiva dwar l-impik tal-ħaddiema barra minn pajjiżhom fil-qafas tal-prestazzjoni ta' servizzi. Għanna opinjoni mill-Kumitat tal għawnek hawnhekk ukoll dan huwa importanti ħafna e, anka minħabba il-suq intern ta' servizzi u anka l-operat ta' suq Nishtiq Nixtieq nirringrazzja lill-rapporter l-Onorevoli Turinen tal ġabret anka tima interessanti li jiena qed nilqahom hawnhekk intihom intom merħba u fid-dossiers kom suppost kulħadd għandu eh, kopja tal-programm ta' din il-parti tal-laqa u għanna anka is-CVs tal-esperti tagħna misa noqogħdu aħna naqrawhom waħda waħda jina biss ħantihom merħba hekk kif ikunu ħajibdew jitkellmu. Biex nibdow bl-iskambju tal-diskussjoni u anka nitkellmu fuq din il-proposta, ħanaddi l-mikrofon il-rapporter eh, l-Sinjura Turinen għall eh, l-introduzzjoni, bat l-esperti għandhom 10 minuti kull wieħed biex jitkellmu. Umbat jina niftaħ eh, diskussjoni li shadow għal shadow rapporters biex jitkellmu ma anka l-kollegi l-oħra illi jixtiequ jitkellmu fl-aħħar nerġgħu nadwar rapporter. Mela, Emily Turinen jiena qed nadilek il-mikrofonu biex inti tiftaħ din id-diskussjoni. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li ġejtu għawek eh, l-lum għal dan ismiħ. Nishtiq eh, eh, namel remarki ġenerali dwar din il-proposta x'titratta x'qed nistennew mill-kellima tagħna x'nixtiequ illi jitkellmu dwaru l-ħsibijiet ehm, tagħna ehm, Eh, li jiena mbagħad trid innizzel sa nhar il-ġimgħa fir-rapport tiegħi l net il-moviment eh, ħieles għal ħaddiema huwa importanti ħafna fis-suq intern eh, fis-suq intern jagħtihom id-dritt li jivvjaġġaw u jaħdmu postijiet oħra u għalhekk għandu jkollhom trattament ugwali fir-rigward tal-kondizzjonijiet tax-xogħol, tax-xogħol il-paga, nifisa u anka id-drittijiet kollha bħal ħaddiema ta' dak il-pajjiż. Il-dritt li wieħed iforni s-servizz servizzi huwa importanti għassu intern għat negozzi id-dritt li għamlu mm, servizzi f'pajjiżi oħra l-kumpaniji jistgħu wkoll jissekondaw l ħaddima tagħhom f'pajjiż ieħor u aħna fil-fatt ħan iddiskutu din e, l-lum u għanka fix-xhur li ġejjin. Biex nirregolaw dan għanna din id-direttiva dwar l-impjek e, li għandha il-numru 96/71 il-kellima qed titlob lil nies li hemm fil-kamra biex joqogħdu aktar kwieti għax ma tistax titkellem. Din id-direttiva ma kienx biżejjed. Kien hemm każijiet um, fil-ECJ uh, fl-2007 u 8 li wasal li waslu għal diskussjonijiet fuq dan is-suġġett partikolari u anka r rwol tal-trade unions biex jassikuraw illi dawn uh, il-ħadima uh, sekonda tikollhom dawn id-drittijiet anka fuq livell transkonfinali. F'ċertu f'numru ta' stati membri fil-fatt sibna problemi anka dwar ir-regoli tal-xogħol anka diskriminazzjoni eh, fejitlu l-ħaddiema li jkunu qegħdin jivvjaġġaw minn pajjiżi oħra u qegħdin naraw anka min id-dur mar-regoli, qed naraw frodi u anka nuqqas informazzjoni lin-negozji e ġifiri hemm ħafna sfidi demna. biex eh, nirrispondu għal dawn l-sfidi l-Kummissjoni ħarġet bi proposta fuq eh, direttiva tal-infurzar f'Marzu U uh, l-ideja hi illi uh, nibnu fuq id-direttivi eżistenti u nassikuraw illi il regoli li kien hemm um, fil-direttiva 96 jiġu nfurzati il-Kummissjoni tgħid u jina ħani kwota illi dispożizzjonijiet immirati lejn li jtejbu u jisaxħu jinfurzaw il-mota kif taħdem id-direttiva kif ġiet implementata u irrixi u jistabilixxu qafas komuni ġenerali għal dispożizzjonijiet u miżuri aktar biex ikun hemm applikazzjoni u infurzar aktar uniformi. Anka miżuri biex eh, wieħed ma jabbużax minn dawn ir-regoli. Illum ninkom hawnhekk biex eh, tatuna ftit sibijiet fuq din il-proposta u anka biex tgħidulna kif huma l-affarijiet bħalissa t eh, eh, eh, tesperjenzaw intom fil-ħajja ta' konta ta' kuljum din tkun interessanti ħafna għalina biex nifmu aħjar. Il-kumitat tal-imkowa wieħed li jagħti um, l-opinjoni biss għax il-kumitat li qed imexxi huwa dak tal impjek imma dan huwa suġġett tas suq intern u huwa għalhekk illi aħna qegħdin nsegwu din id-direttiva b'ħafna attenzjoni anka fil-kumitat tagħna l-imko ġifiri tlet mistoqsijiet u l lenin Mela, intom ġejjin minn negozji mill-awtoritajiet nazzjonali u mit-trade unions. Mela, mill-perspettiva tagħkom, x'jaħdem bħalissa, x'isfidi hemm, x'ma jaħdemx? X'ostakli hemm fir rigward ta' dawn is sekondar ta' dawn il-ħaddiema u kif nistaw namlu affarijiet aktar effiċenti, kif jistaw jisiru l-ispezzjonijiet biex nasikuraw li jkun hemm level playing field għal kulħadd dawn huma ftit mill-mistoqsijiet li jiena nixtieqkom illi tirrispondu. Mbagħad hemm anke xi idejat preliminari minn naħa tiegħi biex tkunu tafu jiena fejn jiena mixja fil-proposta tiegħi. L-ewwel net jiena nilqa' l-proposta Ovvjament hemm eh, bżonn ta' titjib f'din id-direttiva ma nafx jekk din id-direttiva tal-infurzar se solvix il-problemi, speċjalment dawk marbuta mal-każijiet fil-qrati, imma probabilment ħejr nexxila jekk ir nexxina nagħmlu l-affarijiet tajjeb għandna bżonn regoli konkreti biex intejbu l-infurzar ta' kuljum ta' din id-direttiva. Eh, ftit mill-punti li fukajt fuqhom huma l-ewwel li aħna għandna nifukaw mhux biss fuq il-libertà eh, eh, Eh, il-ħelsin tal-moviment tas servizzi manka tal-ħarsin tal-ħaddiema. It-tieni irridu noqogħdu attenti bil-limitazzjonijiet eh, drittijiet tal-istati membri tal-artiklu 9, dan l-artiklu 9 u għed problematiku kif inhom nizzel palissa, għandu jkun hemm lista miftuħa għax kif jista' jista' l-qorti jiddeċiedi dwar il-miżuri kollha u jala il-lista ma naħsibx illi dan huwa possibbli. Intom qegħdin tifrizaw l-iżvilupp legali hemmhekk, il-progress legali u l-infurzar. It-tielet, Naħseb illi rridu nħarsu lej modelli eh, tal-suq tax-xogħol jiena mill-Iskandinavja, aħna na sistema speċjali hemmhekk imma hija differenti imma l-affarijiet huma differenti fl-istati membri differenti u rridu nassikuraw li s-sistemi differenti jiġu irrispettati. Per eżempju, trade unions eh, huma importanti ħafna fl-Iskandinavja fil-rigward tal-infurzar tal-regoli tal-kondizzjonijiet ta' xogħol ġawn qegħdin imniżlin fil-ftehimiet kollettivi. Imma f'pajjiżi oħra forsi mhux daqs kemm f'pajjiżna mbagħad l-affarijiet għandhom ikunu obbligatorji għal ħaddiema negozju għall istati membri il-ħames irrid ikun hemm ugwaljanza level playing field għal kulħadd biex ma jkunx hemm eh, kompetizzjonijiet fuq il-kondizzjonijiet. Uh, l-artiklu 12 unbat fuq il-joint and several liability ma nafx hekk huwiex hija tabbozzat b'mod uh, tajjeb kif inhu bħalissa rispetta zgur żgur is-sistemi nazzjonali kif eh, kif qegħdin bħalissa. Unbat l-aħar punt din hija direttiva illi tatina lodda biex ehm, niġildu kontra il-kumpaniji ingannużi eh, fejn eh, eh, l-affarijiet ma jkunux mixin tajjeb u anka biex naraw illi ir-regoli ma jdurux magħhom u anka fir-rigward il-definizzjonijiet u fil-artiklu ta' kif niprevjenu li dak li kun jaħrab mir-regoli il-bilanċ Eh, minħabba il-kazit fil-qorti donnu li saqt il xaqleb naqra għanna bżon nerġaw inxaq il-buħ biex ikonna eh, level playing field fis-suq intern u illi aħna inħarsu l-ħaddiema illi jiġu is-sekondati ġifri li kun għadin għadmu barra minn pajjiżhom. Grazzi ħafna mela jana dwar l-esperti U jiena kontent tassew illi għanna nis tassew involuti f'dan is-suġġett kemm il- perspettiva tal-autoritajiet pubbliċi li jieħdu ħsieb l-ispezzjonijiet u l-infurzar esperti mill- trade unions, ġifi għanna rappresentanza pjuttost bilanċata, għandkom 10 minuti, eh, kull wieħed uħut minnkom għandhom l-slides u koll. Hemm kopji ta' dawn il-preżentazzjonijiet ukoll ħalla ħan nitkellmu hekk ara l-ewwel wieħed ħa ikun is-Sur Pablo Paramo illi huwa avukat u spettur tal-xogħol fil-Ministeru tal-Impjigi u l-Sigurtà Soċjali fi Spanja li għandu ħafna esperjenza f'dan il-qasam tistgħu taqraw is-CV tiegħu. Imbagħad għandna l-Filip von Proixen illi huwa uffiċjal fil direttora Ġenerali tal-Dwana. U ma konċna naf ma din jitkellmu wkoll dwar ix-xogħol mhux dikjarat, so ħajdinna dwar ir-rwol tiegħu mbagħad għandna s sur Thomas Major li huwa President tal-Kamra ta' eh, minħaddem fil-Polonja. U imbagħad għandna wkoll il-Chief Legal Advisor tal-Konfederazzjoni ta' Trade Union Svediża Klas Mikel Jonsen li huwa involut ħafna wkoll f'dan ix-xogħol fil-każ Rabal li aħna segwejna mill-qrib u m'għandux dubju li ħatejdilna xtaf dwar din il-kwistjoni u l-esperjenza tiegħek. Mela, għal 10 minuti, is-sur para ma kjoġbok. Muchas gracias. <clears throat> Muchas gracias, Grazie ħafna, President. Grazie u koll l-Sinjura Turunen, Reporter u l-MP soħra li huma membri f'dan il-kumitat u l-assistenti tagħhom grazzi ta' din l-opportunità sabiex nagħti ċertu opinjonijiet dwar il-problema tal-posting of workers fuq livell temporanju kif ukoll il-bidliet leġislattivi li għaddejjin bħalissa. L-ewwel net nixtieq nisħaq li din il-posting of workers hija xi ħaġa li ma nistgħux iwaqfuha fl-Ewropa. Dan għandna dejjem iżjed ħaddiema, iżjed intraprizi li jgħaddu minn pajjiż għal ieħor għal żmien temporanju U din importanti ħafna anke fir-rigward illi irridu jkun hemm għatta miżuri sabiex il leġislazzjoni Ewropea, leġislazzjoni nazzjonali tkun applikabbli bliktar mod effettiva u uniformi anke sabiex tiggarantix il-kompetizzjoni ġusta. Għalfej hemm bżonn imorru iktar li lil mid-direttiva 96 l-ewwel hemm iftemiet bilaterali waħedhom mhumiex biżejjed u Jekk ħan applikaw il-prinċipju tas sussidjarjetà nistaw naraw li l-istati membri ma jistax jirregolaw il-kwistjoni ta' kooperazzjoni waħedhom. Importanti wkoll ngħidu li l-leġiżlazzjoni il-ġdida li ħadd tipprova il-kwistjoni tittieħu konsiderazzjoni wkoll il-każistika tal-Qorti ta' Ewropea sa issa u għalhekk hemm bżonn ukoll nindirizzaw in-nuqqas ta' kooperazzjoni u n-nuqqas ta' infurzar tal-ligi li jistaw waslu għal abbuż u frodi kif ukoll impunitajiet ta' ċertu um, liġijiet, ċertu każijiet. Mella, x'inhu ma l-isfidi ewlenin? L-ewwel nett hemm bżonn li nilħu bilanċ bejn il-protezzjoni tal-ħaddiema u l-offerta loti fornitura libera tal-prodotti. Tal hemm bżonn ta' prestazzjoni tajba tal-imi, ġifieri sistema ta' skambju ta' informazzjoni u iktar ċarezza wkoll fl-applikazzjoni tad-direttiva 96-71 għanna bżonn ukoll ta' għajnuna reċiproka u rikonoxximent reċiproku kol ta' sanzjonijiet minn pajizi differenzi. Wieħed mill konflitti ewlenin jista' jkun kif nistaw niddefinixxu is-sitwazzjoni illegali ġifiri li ħaddima jgħaddu minn pajjiż l ħormat illegali. Għandna żewġ possibiltajiet hawnhekk. Waħda minnhom huwa li nistabbilixxu elementi deskrittivi ta' sitwazzjoni illegali permezz tal-lista magħluqa. U dana ovvjament għandu ċerta iktar ċertezza legali, imma ovvjament il-rati id idejhom marbutin, ġifiri meta ħajġu biex jinterpretaw u jidġildu s-sitwazzjonijiet illegali. Il-possibilità l-oħra li għandna hija li jkollna lista miftuħa din tagħti iktar flessibilità, rati jkollhom iktar possibilità biex jinterpretaw. pero din tista' twassal ukoll l azzjoni għawa kontra l-frodi. Kwistjoni importanti oħra jiex jiġri jekk ikollok sitwazzjoni legali f'dan il-posting of workers napplikaw id-direttiva, ħanapplikaw id-direttiva ma biss kundizzjonijiet speċifiċi biss ftit, ħanaplikaw il-liġi tal-pajjiż ta' oriġini, ħanapplikaw il-regolament Ruma wieħed u il-, li hija l-applikazzjoni tal-liġi fil-kontratt tax-xogħol, ġifieri, hemm ħafna affarijiet differenti li jistgħu jsiru, ħafna diskussjoni timmen tlet affarijiet ċerti. l net illi il-kwistjoni tas-sigurtà soċjali f'sitwazzjoni illegali ħatkun il-liġi tal-pajjiż ta' oriġini għaliex qed jgħidu regoli tas-sigurtà soċjali il-ħaddiema li jkunu ġew posted f'kuntest ta' f'kuntest illegali ma jistax ikunu f'kondizzjonijiet għar minn dawk il-ħaddiema li jkunu ġew posted b'mod leċtu u il-ħaddim li jkun ġi posted b'mod temporanju b'mod illegali ma jistax jiġi identifikat jew definit um, bħala l-posted worker kif għandna fir-regolament ta' eh, Ruma wieħed li hija liġi applikabbli fl-każ. Illi, ma anzi ma tkunx liġi applikabli f'dal każ. Ħaġa importanti issa l-aċċess għall-informazzjoni u l-possibilità illi jintuża lini. Sa nekidu naraw jekk x'apparti l-awtoritajiet iddu xnaħsbu kol f'dawk il-pajjiżi fejn il-kontroll ta' kondizzjonijiet tax-xogħol jagħmluh l-aġenti soċjali u din hija mistoqsija importanti u interessanti li naraw jekk nistgħu xew kif nistgħu nintegraw din ir-rappreżentazzjoni tal-aġenti soċjali permezz tal-imi jekk nistax nagħmluha permezz ta' awtorità jekk nagħmlux b'mod dirett. U mbagħad ħaġa oħra importanti l iskampju ta' informazzjoni dan jsir permezz ta' sistema imi sew issa huwa biżejjed dan jew għandna bżonn ukoll illi l-awtoritajiet tal-pajjiżi differenti kollhom aċċess ukoll għal reġistru ta' pajjiżi oħra fil-każ li iva għal li ma reġistri dawk kummerċjali, dawk amministrattivi wkoll. Hawnhekk ukoll problema mbagħad ta' data personali. Fil-rigward tal-obligi li jistaw jiġu posti fuq fornitur ta' servizzi minn eh, pajzi differenti Ewropej għanna dan il-konflittu koll. Lista miftuħa, lista maluqa. Lista miftuħa ta' obligi jew lista maluqa ta' obligi. Nerġu ħan irrepetu għonek lista sħagġa li tiġa għedna qabel ċertezza legali jew inqas ċertezza legali iżda il-possibilità tal-ġlida kontra l-frodi. Mbagħad fuq kollox idu naraw ukoll kif nistgħu noħuq bilanċ bejn dawk il-pajjiżi li diġà għandhom sistemi speċifiċi fejn ikun hemm negozjati ta' ftemit kollettivi biftit leġiżlazzjoni universali jew ġenera ma dawk biftit leġiżlazzjoni universali u u kompluta. Jista' jkun hemm ċertu piżijiet eċċessivi fuq il-kumpaniji iż-żar u għalhekk għandna bżonn ta' bilanċ għaliex il-kumpaniji kbar mhux ħajkollhom problema u mal-SMEs li ħajbatu. Imbagħad hemm ukoll ċertu konklużjonijiet li nistgħu nħorġu minn dawn l-obbligi hemm bżonn ta' igwaljanza bejn il-kondizjonijiet ta' kumpaniji differenti, ta' pajzi differenti, din ħaġa ovvja, mbagħad hemm dokumenti li huma importanti bħal pereżempju il-saħħa tal-ħaddiema. Ovvjament, fil-lista tal-rekwiżiti għal fornitur ta' servizzi nistgħu nkludu wkoll dawn l-aspetti. Meta nitkellmu dwar lista magħluqa jew lista miftuħa jistgħu wkoll ikun hemm alternattivi oħra, tielet alternattiva bħal pereżempju dik li kienet issuġġeriet il-Presidenza Daniża fil-grupp tal-Affarijiet Ġenerali tal-Kunsill, ċe li jkun hemm proċedura sabiex tiġi proposta lista miftuħa imma illi bil-mod il-mod tibda tingħalaq sabiex nagħtu iktar ċertezza legali għall-iskambju u il-deployment tal-intraprizi u l-ħaddima fir rigward ta' responsabilità mbagħad għal sotto kontratti hawnhekk ukoll għandna konflitt ieħor effiċenza hija effiċenti sistema ta' li għandna bħalissa is-sistema li għandna bħalissa hija waħda tajba ħafna għaliex taqta' qalb dak li jkun jekk ikun ħajamel xi ħaġa legali din hija ċara, imma jridu naraw mbagħad jekk jistax ikun hemm impatt ikbar fuq ċertu pajjiżi illi m'għandhomx leġiżlazzjoni f'dan il-qasam minn pajjiżi oħra li qatt m'għandhomx dawn is-sistemi fis-seħ. Kwistjoni oħra importanti l-infurzar l-eżekuzzjoni ta' sanzjoni transkonfinali x'jiġri jekk ikollok intrapriża illi tagħmel frodi f'pajjiż illi qiegħed jirċivija, ġifiri mux il-pajis taħħa. Normalment ma jġri xej li jġri disada l-axħar. Pero ġi publikat studju mill ekkim sejjaħ Sibeles bil-parteċipazzjoni ta' ħafna pajjiżi oħra l-Ġermanja, l-Ungerija, Franza, Portugal, Belġija, l-Awstrija, Malta u l-Italja u eh, immexxi minn Spanja u rajna li hemm nuqqas assolut ta' Eżekuzzjoni u infurzar tal-sanzjonijiet li m'hemmx rikonoxximent tal-multi mill-istati membri l-oħra u hemm ukoll impunità għall-intraprizi. Fl-aħħar nett imbagħad għandna kwistjoni oħra importanti. Jiġifieri, jekk ikollna dana l-assistenza reċiproka u l-infurzar ta' li permezz tal-imi, hemm bżonn ta' sistema speċifika x'mhux l-awtoritajiet kollha huma kompetenti per eżempju autorità ġudizzja legali li mhix għadha flimi imma li taħtiġ proċedimenti, formuli, eċċetera. Grazzi. Well, thank you very much indeed, Mr. Paramo, for... Grazie ħafna, Sir Paramo. Grazzi tal-eżamejt mal-ħin u nexilak xorta titkellem dwar il-punti kollha illi qed li ħassemmi. Naddu issa għassur fan projxen għal 10 minuti. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Berichterstatterin, für die Ein... Grazie Hafna. Präsident, und grazie, Rapporteur, tal-istudentni għonek. Sen kellimkom ta' kif namlu l-affarijiet fil-Ġermanja. Għanna wahda, għet eh, mill-iktar pajzi li jirċivi ħaddiema fl-Unjoni. Għanna il-settur ta' dwana inna sa' ħames snin insegwu din, dan ix-xogħol u anki id-direttiva. Aħna id-direttiva naraw li hemm ċertu standards minimi għal dawn il-ħaddiema u dan mandu xaqsam xej ma' mal-pajjiż insibu regoli wkoll dwar il-pagi minimi. Il-paga minima. Id-direttiva ma tiddefinixxix l-implementazzjoni bejn tal-kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet u għalhekk ġifiri id-direttiva hija importanti nsibu eh, deskrizzjoni ta' tipi, ta' tip ta' kontroll ta' kif tista' ssib din kooperazzjoni. Il-posted workers hemm bżonn li jkollhom eh, il-paga minima u anki jingħatawlhom il-kollhom ċertu drittijiet l-kooperazzjoni bejn l-amministrazzjoni hija l-ewwel kollox sabiex ikun hemm eh, dawn il-kontrolli u l-affarijiet isiru l-dispożizzjonijiet min jiġu rispettati. Huwa importanti għalhekk li nkunu nafu eżattament kif u kome eh, huma regoli eh, l-artiklu numru 7 tad-direttiva kif inhi bħalissa mhuwiex eżattament tajjeb mhux ċar il-kontroll ta' kondizzjonijiet minimi hija eh, xogħol kompitu tal-awtoritajiet fil-pajjiż fejn qed imorru dawn in-nies u dan għandu huwa xogħol li jsir mod indipendenti. il-xol prinċipali tana dejjem huwa li jiġu rispettati dawn il-kondizjonijiet minimi għal-ħaddiema. Bat l-artiklu 3 jitkellem dwar il-valur mizjut tal-kooperazzjoni l-artiklu 3 mbagħad jevita eh, kif wieħed jista' joħroġ mir-regoli jew jiskapulhom insibu d-definizzjonijiet ta' xiġifieri posted worker jridu jinaraw li um, il-kumpaniji fej kunu se jaħdmu n-nies ma jkunux fit, eh, fit, uh, fit, fittizji huwa għalhekk importanti li l-kooperazzjoni amministrattiva um, tilħaq l-anijiet tagħha u naraw ukoll li ma jkunx hemm xi ħaddiema li jinqdow bl-amministrazzjoni biex ma jiskapulaw ċertu, ċertu regoli. L-artiklu numru 3 kol għandu miegħu eh, proċedura legali inkombranti ħafna li ma, ma taġevolax il-ħaddiema. il- et naraw u koll il-post li għandhom ikollhom il liftejmit fuq livell bilaterali. hemm tipi differenti ta' kooperazzjoni bħal dik tal-IMI u kif il-ħaddi ma jistaw jimorru minn sistema għal oħra dan għandu fil-esperienza tagħna naraw li għandu jiġi e, iċċekkjat kas mm, għal kull kas għalih. Fuq il-kontrolli um, dan qed naraw kif huma l-affarijiet jista' jġib ċertu restrizzjonijiet. L-awtoritajiet iridu ikollhom il-possibiltajiet li jkunu konformi mal-regoli minimi tax-xogħol jitolbu wkoll il-dokumenti mill-kumpanniji li eh, jippruvaw li l-salarji ġew mħalsa per eżempju. Dawn l-affarijiet wieħed irid ukoll jara li ikun hemm ċertu żviluppi magħhom. Fil-Ġermanja nista' ngħid li inkomplu nadattaw nbidlu r-regoli. L-artiklu numru 9 tal-proposta naraw li ċertu preċedur ta' kontroll eh, biss se jkunu possibbli u dan ma jgħinx l-istati membri biex ikunu dejjem iktar intiżi ma kif qed jiżvolġu l-affarijiet. Jekk indaħlu proċeduri ta' kontroll ġodda, ikonna wkoll imbidlu id-direttiva ta' l-enforcement tal-infurzar biex dan id-dritt ta' kontroll intuħ l-autoritajiet, eh, dan iġib id-domin ovvjament fl-opinjoni tagħna mill-esperjenza, id-dokumenti jridu jkunu bil-lingwa tal-pajjiż fejn se jmorru eh, jaħdmu dawn il-ħaddiem għax inkella jkun hemm problemi ta' eh, ta' lingwa. Imma ċertu dokumenti biss iridu jiġu tradotti, dokumenti li ma jkunux twal ħafna. Din ir-regola mhux dejjem tiġi rispettata il-limitu tal-rekwiziti ta' traduzzjoni ma toħroċ eh, ċara anki mill-sentenzi tal-qorti tal-ICJ. Anki notifika tal-posting eh, u żmien ma tantx huma xinu huwa permess bħala żmien mhux ċar Il-premessa 16 miex tajba laqqas hawnhekk. Il-kontroll ikun possibbli il-dokumenti jridu jaslu saċertu skadenza. Per eżempju, meta wieħed iqis l-undertakings. L-implementazzjoni ta' direttiva tal- eh, posted workers nistaw intejbuha jekk il-kontrolli ikunu ċari, ikunu marufa eżattament sa fej jaslu pajjiżi bħal Ġermanja li għal raġunijiet ovvi ħolqu regoli hemm ċertu regoli biex ċertu każijiet suspettużi jiġu wkoll ikun hemm proċedura kontrihom, Dan ovvjament iġib ċertu problemi ta' natura loġistika jew prattika. Per eżempju, fuq postijiet tal-bini naraw li kunem ħaddi ma jkunu ġej minn pajjiżi differenti. U mux dejjem ikun possibli li wieħed ikun ċert eh, minn fejn ġejjin in-nies jew x'kumpaniji huma valuti. Jekk ikun hemm xi kumpaniji laqas biss huma magħrufa, kif wieħed se jipproċedi? kumpanji mhux magħrufa li qed jaħdmu fuq fistat membru. Kif sejs wieħed sejs il-kaptu ta' dawn il-problemi kollha biex nala jiena ngħid li il-proposta biex tkun tista' tiġi implementata fil-prattika trid tiġi amendata. Ikun hemm il-standards minimi fil-target country huwa importanti li l-amministrazzjonijiet ikollhom lodda fidejhom biex ikunu jistgħu jimplementaw u japplikaw dawn il-kontrolli. L-amministrazzjonijiet, l-awtoritajiet ukoll ikollhom bżonn li jkollhom id-dokumenti bil-lingwa tat-target country. Inkella l-kontrolli jisfaw fix-xejn u r-relazzjoni bejn il-pajjiż ta' oriġini u il-pajjiż ta' fejn se jmorru jaħdmu n-nies eh, iridu jkunu wkoll ta' ċertu livell. il-pajjiż li qed jospita wkoll irid ikun ħieles biex jiddeċiedi x'tip ta' kontrolli jagħmel. Grazzi ħafna għal mhux tal-eżammejt mal-ħin imma kont ċarissimu inti. Il-mistoqsijiet jiġu wara. Issa, is-sur major mill-Polonja. Sinjuri, ċertu eh, kommenti ta' natura prattika minnaħa tiegħi, mhux minnaħa tal autorita kontrolli ma minnaħa mill-perspettiva l-oħra tal-kumpanniji. Direttiva tal-posted workers seġġib ġib kejos ħieħax fl-artiklu numru 3 hija t-tieni definizzjoni tal-posted workers diġà għandna definizzjoni fil-fatt hija dik ta' 883 tal-2004 li ħarġet mid-direttiva eh, wieħed erba' 1408. Jiġifieri fil-liġi tax-xogħol tal-Ewropa għandna definizzjoni oħra għalhekk entrepreneur per eżempju, li jiddeċidi jibat il-kumpanija, għandek kumpanija zaħira minn Krakow li għanda ftit ħaddima u qabel tibat il-ħaddima. E, dawn il-ħaddima qabel jintbatu jkollhom ħafna mistoqtijiet, per eżempju, fuq sikurta soċjali u e, ikun hemm problemi ta' sigurtà soċjali anki fil-qafas tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Imma kollox ikun imur tajjeb u jibatu il-ħadima tagħhom fil-Ġermanja jew Franza. Umbat ikun hemm xi spettur fil-Ġermanja u Franza li jiċċekkja li skont l-artiklu tlieta kollox ġi rispettat. Kollox ikun konformi. U x'jiġri sinjuri ħafna drabi se jkun hemm sitwazzjoni bħal dawn qed nitkellem fuq kumpanniji żara mhux entitajiet kbar li forsi jkollhom iktar esperjenza ma kumpanniji żgħar li jkunu jagħmlu l-affarijiet tajjeb, jagħmlu l-affarijiet A1 tajbin ta' sigurta soċjali, jaħsbu li jkunu qegħdin jimxu mar-regoli allura jibatuhom il-ħaddiema tagħhom il-kontrolli isiru fil-pajjiż fejn marru u dawn jimxu skont t tieni definizzjoni tal-artiklu numru 3 x'jiġri wis nibża li għal l-SMEs situazzjoni bħal di seġġi ħafna komplikazzjonijiet. Min għamel, min elabora direttiva, rritin saqsijom, x'se jiġri jekk għandek l-awtoritajiet pereżempju ta' sigurtà soċjali fil-Polonja tgħid kollox ikun sow u l-ispettur fi Franza jgħid le, żgur li le eh, għandna l-affarijiet mhux sejrin tajjeb hawnhekk. U jgħid li l-persuna li kienet intbatet qiegħda fi Franza b'mod illegali għax ma jkollix il-proċedur ma tkunx saret sow skontu Il-direttiva 883 tal-2004 l-ewwel waħda huwa l-qorti tal-pajjiż ta' oriġini li jkun responsibbli. Imma bit-tieni definizzjoni li nsibu l artiklu numru 3 huma l-qrati ta' fi Franza, fil-Belġu, fl-Iżvezja u fil-Ġermanja fej qed jintbagħtu il-ħaddiema li se jkollha l-aħħar kelma. Għalhekk sinjuri jiena verament wis nibża li se jkollna ħafna każijiet li jispiċċaw il-qorti u jili jdumu l-qorti għal ħafna snin. Sitwazzjonijiet komplikati ħafna. Sitwazzjoni oħra, issa l-eżempju tal-artiklu 9, qed ngħidu li se jkun hemm bżonn li jkun hemm id-dokumenti u li żommhom Timmaġinaw dawn l-affarijiet jiġru fis-seklu 21 li dokumenti jindbatu 50 sekondi permezz tal-email. Jiena ilu eh, sedintuni intom il-Kumitat tal-Imkom xarejlu u jiena wkoll morta mill zjara fil-Ġermanja l-awtoritajiet tad-dwana fejn l-uffiċjali tad-dwana għaluli anzi orrowni il-fej iżommu il dokumenti il tagħhom u jiena offrejtilhom l nistgħu niltaqgħu hawnhekk. Niltaqgħu nġib id-dokumenti u nġibhomlok. om lilhom lill d dwana fil-Ġermanja. Għalhekk jiena ma' direttur tkellimt miegħu, domna d-dejjin diskutu għal xi ħames jena jiena mbagħad mort ħat l-ajruplan dokumenti ġew imwassla b'dan il-mod. U jiena waqt li intom tkunu qegħdin se tiklu se niltaqa' mal-ispetturi eh, tal-Belġium għax irrid inkun naf jiena kif isiru l-ispezzjonijiet il-kumpanniji ċeki, rumeni u pollakki qed jintalbu biex jibatu d-dokumenti. Jekk ikun hemm xi spettur li jkollu xi dubju, meta jitolbu eh, li jsir kontroll fil-Polonja, Rumanija u pajjiż ieħor, f'kik ta' dubju jiltaqgħu. U hekk se nagħmel jiena għanna kas fej għanna dubji tagħna u ċerti affarijiet li mhumiex f'postom, jiena niltaqa' man-nies qegħdin fis-seklu 21 fl-Ewropa. F'satej inti tista' tasal mill-Krakow għal Belġu jew tmur Stokkolma. Jiena naħseb li memx għalfej li dawn id-dokumenti noqogħdu insommuhom għax dan hum il-flus mhux qed nitkellem fuq aġenziji li jħadmu n-nies qed nitkellmu fuq kumpanniji żgħar li jibatu l-ħadima tagħhom f'xi ħames pajjiżi tal-Unjoni. Daw bil-fors irid ikollhom uffiċċju f'kull pajjiż fejn jibatu l-ħadima tagħhom biex iżommu d-dokumenti. L-artiklu numru 5 mbagħad naraw li l-kumpanniji mill ewropa tal-ċentrali u tal-Vant iridu bil forse jitlu fċertu spejjeż kbar. Punt ieħor li xtaqt insemmi. In-negozjati li jsiru ma' trade unions fil-pajjiżi differenti dan il-bżonn ukoll iqum il-flus għax hekk mhux isejjer żball qegħdin toħolqu post ta' xogħol ieħor, negozjatur Nerġa' nsemmi kumpanija żgħira fi Krakow li tibgħat in-nies fi ħames pajjiżi il-Belġju, il-Ġermanja, eċetera fl-Unjoni. Da, dan kollu jfisser li l-kumpanija trid taħtar negozjatur u tħallsu ovvjament sabiex dawn ikunu jis, persuna tkun tista' tinnegozja mal-trade unions ta' dawn il-pajjiżi. Punt ieħor li xtaqt niddiskuti nqajjem magħkom meta nitkellmu dwar responsabiltajiet li jridu jinqasmu, li jridu jkunu ta' żewġ naħat. Ejja ma ndaħlux biżijiet ġodda. Fl-artiklu 12 qed ngħidu li il-katina kollha tal-kontratturi jridu jkunu responsabbli mod l-istess meta niġu għal subcontracting, għal outsourcing. Ejja ma nintilfux fuq responsabiltajiet konġunti. Jiena naħseb li din id-direttiva seġġibinna ħafna keos kemm legali kif ukoll amministrattiv. L-artiklu numru 3, sinjuri, huwa importanti ħafna fejn qed nitkellmu dwar id-definizzjoni tal-posted workers. Ma dan l-artiklu qed titkellmu biss madwar l-abbuż u kif wieħed jista' jiskapola mir-regoli. Signora Rapporter, Sinjura Turinen, qalet li direttiva 96 tal-1971 ma taħdimx so. Ejja naraw li kunem kooperazzjoni aħjar bejn l-autoritajiet. Ejja naraw li l-kooperazzjoni tkun waħda li tmur fil-font sabiex nizguraw li l-liġi tax-xogħol f'dawn fil-pajjiżi li jkunu qed jirċievu il-ħaddiema huma Eh, eh, l-affarijiet ikunu trasparenti li jkunu fuq l-internet milli ma jkunx bżonn ta' xi ħmistax il-konsulent imma li anke mill-internet wieħed ikun jista' jifhem eżattament kif isiru l-affarijiet fil-Belġu eh, jew f'pajjiż ieħor pereżempju fil-qasam tal-bini biex ngħidlek. Grazzi ħafna Sur Major għal punti verament ċari u anki prattiċi. Aħna se nikkunsidrawhom kollha. Issa fl-aħħar is-sur Jonsen mill-Iżvezja. Grazzi ħafna, grazzi tal istituni hawnhekk f'dan il-komitat. Jiena preparajt eh, il-diskorsi għaj bl-Inglis, ma konċ naf nistajt nitkellem bl-Svediż. Il-posting of workers ila inna nifukaw fuqa ħafna. Fis-snin li għaddew l-Unjoni Ewropea fil-fatt kellha titratta ħafna ħafna għat u anka differenzi fil-pagi fl-istati membri għalhekk eh, dan kien cocktail tossiku biex ngħidlek. fil fatt eh, kien hemm tensjonijiet differenti bej Sentenza għal val u rrit differenzi li jeżistu fil-fat fil-liġijiet differenti tal-istati membri. u tqajmu ħafna mistoqsijiet, eh, per eżempju, eh, x'inhuma relazzjonijiet soċjali u ekonomiċi tad dimensjonijiet Ewropej, kif nistgħu niksbu bilanċ, nistgħu ikonna di regolazzjoni fil-liġi x'inhuma kemm huwa limitat l-ambitu għal miżuri li jistgħu jiddu l-istati membri, kif eh, nistaw eh, ndaħlu nerġaw l-inqas regoli minimi u eh, anka kif se nitrattaw u nirrispettaw l-relazzjoniet industrijali fl-Unjoni Ewropea kif nistaw nasikuraw li l-Unjoni Ewropea għandha xi ħaġa x'toffri lil ħaddiema tagħha u l-motto maquda fid-diversità ma jkunx biss paroli fieraħ, klim fieraħ, ma jkun veru realtà il-perspettiva ta' trade union hija waħda sempliċi. Meta tkun Ruma għamel bħal Rumani, ġifiri, trattament ugwali għal ħaddiema li jimxu mal-regoli tal-pajis ospitanti. Diki lan, daku lan fil-fat tal-proposta tal-posting of workers, iġifiri u xinu il-bazi legali, dak għandu ikun il-dik għandat kun il-motto. il, il, il, il, il, il, il, il Il-trade unions svedizi eh, wara l laval eh, sentenza tal-aval, talbu ċertu affarijiet. L-għonet eh, protokoll u bidla fit trattat u revizjoni tal-direttiva tal-posting of workers. ma għadna ma wasan kien minn flok għanna zoċ proposti leġislativi, direttiva u regolament il-proposta mietet b'mod prematur riċentement ehm, u wissanna dan il-regolament għal infurzar Min perspettiva ta' trade unions, ovvjament, aħna dizappuntati eh, mill-mod, eh, mill-azzjonijiet tal-Komissjoni biex tipprova tagħmel terġa' iddaħħal l-ugwal eh, janza u iddaħħal ċertu miżuri wara l-każijiet tal-qorti. Nifmu illi l-Komissjoni kellha wkoll id-diffikultajiet tagħha l-ostakoli. Dwar il-sim tal-kompetenza bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea, il-kompromess bejn l-Istat membri u uh, l-istituzzjonijiet eh, hija diffiċli għax hemm differenzi kbar. L-istess uh, fil-rigward tal-li uh, wieħed jilħaq talbit leġittimi ta' trade union, din hija diffiċli ħafna, qed jidher li huwa diffiċli dan eh, ix-xogħol, però jina unek id-prova niprezenta il-kontest. Xtaqt nejt eh, eh, xaħġa dwar direttiva tal infurzara xwara wara kollox għalek ġejt u weka. Huwa importanti illi nifmu illi din il-proposta kella għan politiku illi wieħed itaffi il-tħassib tal-ħaddiema Ewropej tifoka fuq il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet tal-istati membri. Il-direttiva l-abbozz eh, tala titlob ċertu miżuri, pero wieħed ma jistax qed jitkellem fuq kull element li hemm għax u nitkellem bis fuq xi punti partikolari. Imma ovvjament jekk tixtiequ titkellmu tistaqsu mistoqsijiet wara nkun nista' nirrispondikom. Mela, il-kontroll mill-awtoritajiet pubbliċi u għal punt ta' tluq għall-infurzar ta' din id-direttiva u dan fiħin nifsu joħloq problemi għall iżvezja u għall-pajjiżi u għal tanzi trade unions tal-Iskandinavja. Il-proposta hija bazata fuq il-modelli tas suq tax-xogħol li hemm fil-Ġermanja dawn it-tipi ta' modelli. ġifiri dak u l-ambjent eh, li eh, irrit eh, wieħed ħares leħ biex jifhem il-proposta, ċertu elementi ħajkunu diffiċli biex wieħed jagħmilhom konformi mal-regoli li jeżistu fil-kuntest ta' pereżempju l-imsieħba soċjali u regolamenti li jkollhom huma fil-ftejmet tagħhom il-pagi Ija, huma xi ħaġa li jaqgħu taħt il msiba soċjali fl-Iżvezja. L-artiklu disa' għandu lan illi lim meta il-kontrolli uh, nazzjonali u l-miżuri li jistaw jimponu fuq livell nazzjonali. Għalkemm il-miżuri li għaw imsemmija huma mm, aċċettabbli ma aħna maħazbin dwar il-lista ma luqa, anzi minu minn ġej minn eh, demokrazija liberali hija xi ħaġa li tixxokjak aħna l libertalina lina hija biex ngħidlek Eh, eh, eh, assoluta. Il-Kummissjoni unek qed tipprojbixxi ħafna affarijiet, qed tgħid biss li huwa permess biss dak li hemm imniżel fil-lista għalek dan huwa metodi metodu mhux biss ħażin legalment manka jagħmel liġi inflessibbli u hemm biss miżuri ineffiċenti li jinħolqu skont ċirkostanzi partikolari aħna ma nafux se jkunem x'bżonni se jkunem fil rigward tal-kontrolli amministrattivi ħamessin oħra jew ħamsin sen oħra, għalhekk il-listanda tkun waħda miftuħa. L-artiklu 5 u l-artiklu 10 jitrattaw eh, l-aċċess għall-informazzjoni u l-inspezzjonijiet x'informazzjoni li tista' tkun uh, aċċessibbli u fejn wieħed jista' jsiba ivarja fl-istati membri differenti u anka il-metodi tal-ispezzjonijiet. Il-fejmit kollettivi kif tiġa semmejt u l-ispezzjonijiet u l-infurzar jaqgħu taħt l-imsiba soċjali fl-Iżvezja. Il-fejmit kollettivi jaqgħu taħt il-liġi eh, privata. Aħna nifmu ovvjament li għan bżon ta' aktar trasparenza. Eh, bdejna xogħol fil-fatt eh, biex nippruvaw nilħu dawn il ftejimit tal-sekondar tal-posting of workers biex eh, nifaċilitaw l-affarijiet, però din id-domanda għall-aċċess tal-informazzjoni għandha taqa' għandha ssir b'rispett għall-awtonomija ta' dawn l-imsieħba soċjali u għandha rispetta s-sistemi tax-xogħol kollha, mhux xi ħut minnhom Tin ma ninsawx li ma nix modell eh, wieħed eh, tas-suq tax-xogħol għandna ħafna modelli imbagħad dwar l-artiklu tlieta, u anka dan semma minn kallima ta' qabli dan jiprofa jiċċara xi tfisser il-kelma is-sekondar posting. Veru, l-intenzjoni kienet waħda tajba, imma hemm nuqqas ta' loġika fil-proposta u nixtieq nagħmilha ċara sempliċi waħda mill-anijiet tal-proposta huwa li ma jkunx hemm abbuż u li wieħed ma jdurx mar-regoli li applikaw. Jekk tiġi e, adottata kif inhi bħalissa, fil-fatt e, jiġi ħanilħu għanijiet kompletament opposti ħajkun hemm tlet eh, possibiltajiet legali għal kumpanija li tkun qiegħda tissekonda il-ħaddiema, ġifieri jew li tkun stabilita f'pajjiż eh, jew li tkun sekondata taħt il-qafas tal-sekon eh, tal-posting. U jew inkella t-tielet tip Eh, fejn eh, wieħed ikun qiegħed jissekonda l-ħadima barra mill-qafas tal-direttiva tal-sekondar dawn huma modi ta' kif eh, qed tipprova titratta il-kustjoni tal li wieħed idur mar-regoli li ma jikkonformax jew li jkun hemm abuż. Mela, dwar l sekondar ħażin, um, um, il-proposta ma semmi xejn na niċċaraw li dawk il-kumpaniji illi jduru mal-regoli ma jistawx ikunu f'pożizzjoni aħjar minn dawk li qed jimxu mar-regoli, għandna bżonn għalhekk regoli tal-pajjiżi ospitanti illi japplikaw f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Kif qed hemm oqsma oħra wkoll illi jiena minn issa niddiskutihom minħabba li għaddi l-ħin Eh, Pero, mħabba li kont kritiku ħafna nixtieq ngħid illi il-proposta hija tajba ħna nilqawa xorta ġifieri hemm l-emendi, għamilna l-emendi intom tiġankom ħafna karti xtaqraw imma aħna ġibna anka xi emendi magħna li xtaqna li eh, jiddaħlu. Ħallejnihomkom hemmhekk, grazzi ħafna. Naħseb, Iva, inti mexxejt xi emendi eh, li aħna ħanarawhom ukoll. Jiena nixtieq nirringrazzja lill erba esperti tagħna eh, tal-li tawna mm, spiegazzjonijiet ċari, effokati u anka għajmu il-kustjonijiet illi eh, xtaqet li jissemmow anka l-onorevoli Turinen. Mela, għanna sa' sinar biex nkunu nistaw nkomplu bid-diskussjonijiet tagħna u jiena eh, nixtieq eh, l-għonet nara minn huma n-nies ħajitkellmu L-ewwel xtaqt li jitkellmu il shadow rapporters, l-Honorable Hans Gepard, Buzoj u l-Honorable eh, eh, Buzoj. L-Honorable Dion għanna u koll eh, il-rappresentanta tal-Komitat tal-Impjek u għanna l sinura Head u l-Honorable Schwab u koll 25 minuta jissu għanna biex umbat nati l-opportunità u koll l-esperti tana biex ikunu jistaw jirrispondu għal punti li jitqajmu. Iġifiri, zoċ minuti, naf li ma nishtiqx nirristringi il-ħin, ma nkella ma jkonix ħin li namlu dialogu. Eh, mela, ħanibdow biex xedow rapporters l-ewel, l-onorevoli Hanslik l-ewel. L-ewwel qed nibda billi nirringrazzja il mistidna tagħna hawnhekk lill-esperti kollha li kontribwow ħafna biex eh, nkunu nistgħu niddiskutu l-abbozz ta' din id-direttiva. Naħseb li l-koll naqblu illi dan l-abbozz huwa immirat illi għall-inqas ikonna ħarsin minimu għad-drittijiet tal-dawn uh, il-ħaddima sekondati u minnaħa. U ovvjament lan huwa wkoll minnaħa l-oħra illi niffaċilitaw il-ħajja tal-fornituri ta' servizzi u jina fil-fat fuq dan nixtieq nifoka inħoss illi għanna nsibu bilanċ adattat bejn dawn iż-żewġ għanijiet il-mod ta' kif noħolqu din l-atmosfera ta' kompetizzjoni ġusta bejn il-fornituri ta' servizzi. U dan il-bilanċ huwa importanti ħafna dan il-bilanċ eh, għal dan il-ħelsin li wieħed jipprovdi is-servizzi u mbagħad il-ħarsin ta' drittijiet tal-ħaddiema. Għalhekk ir-regolament m'għandux ikun wieħed komplikat u il-punti li għajmu l-esperti fil-fatt ġaluna nitħasbu għandna kriterji mill-artiklu tlieta illi edin hemm biex evalwaw ir-rabta li hemm bejn min iħaddem u l-pajjiż ta' oriġini u anka żmien li wieħed jiġi sekondat. Imma l-introduzzjoni ta' dawn il-kriterji ifisser illi għandu ikonna evalwazzjoni kull darba. għalhekk u minn mistoqsija, min ħajamela din l-evalwazzjoni? Kif ħajsir ħasir il-proċedura ta' appell mid deċiżjonijiet li jittieħdu? U anka fir rigward ta' danni, x'se jiġri? Dawn huma mistoqsijiet li jitqajmu forsi xi l-esperti tagħna jistgħu jirreferu anka li eh, ma nafx ukoll jekk eh, kif dan eh, din il-responsabilità konġunta se taħdem fil-prattika. Għażla ġusta ta' sotto kontratturi għandha tiġi preċeduta minn xi evalwazzjoni ta' dak li dik li tisejjaħ due diligence u l-atturi li jkunu ħadmu uh, b'din il-bona fede m'għandhomx ikunu eh, eh, responsabbli uh, ta' dak li hemm fid-dispożizzjonijiet tal-artiklu 12 paragrafu wieħed. Imma kif min iħaddem jista' jagħmel dan it-test? Eh, u kif ma jkunx responsabli. E, x'sen aħna, x'sen ikkonsidraw? Naħseb illi huwa importanti illi wieħed isib uh, anka risposti għal dawn il-mistoqsijiet u biex nagħlaq nixtieq ngħid illi huwa utli illi niddiskutu jekk dawn l-obligi imponuti fuq l-intraprendituri huma eh, proporzjonali għax ħadd ma jixtieq li jkun hemm sitwazzjoni fejn eh, eh dawn eh, l-intraprendituri eh, eh jiġu jibqaw lura milli jissekondaw il-ħaddima tagħhom u dan mbagħad ovvjament joħloq problemi anka fil-forniment tas servizzi. Għal darbohra nixtieq ningrazzja daw kollha involuti, grazzja ħafna l-Senjur Hans Tissa, l-Onorevoli Gepard. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill-esperti tal-informazzjoni utli ħafna ikun tajjeb ħafna eh, li kiku wieħed jista' jkollu anka eh, il-diskorsi tagħkom bil-miktuba. Nkunu nistgħu naqrawhom bil-kwiet forsi wara. Il-grupp tiegħi kien iddiżappunt Tat b'din eh, il-direttiva tal-infurzar għax wara il-sentenzi tal-avval u l-Viking der illi il-direttiva tal-sekondar tal-ħaddima kien fija nuqqasijiet il wieħed trid jalaqhom biex ikun hemm il-bilanċ bejn il-drittijiet tal-ħaddima u ta' min iħaddem dan jibqa fil-fatt ehm, talba tal-grupp tagħna din il-kriterju għadu għadna irridu aħna. Ġifri din mhix biżgħed din id-direttiva, hemm problema oħra li aħna eh, li qegħdin naraw barra ovvjament l-affarijiet pożittivi li hemm hemm affarijiet fil-fatt li eh, eh, huma qar minn dak li hemm bħalissa għalhekk aħna għandu xi emendi biex inbidlu l-affarijiet. Eh, Mħabba li m'għandix ħin jiena ħan fuq tliet punti partikolari. Imma kolli punti oħra x'insemmi darba oħra mela aċċess aħjar l-informazzjoni speċjalment għal ħaddiema. Iva, din importanti, dan il-punt huwa importanti. Illi wieħed ikollu website biss ma nasibx li huwa biżejjed. Għax il-ħaddiema innifisom għandhom jirċivu huma personali din informazzjoni. Ħafna ħaddiema sekondati jaħdmu fis-settur tal-kostruzzjoni u ma naħsibx illi ħafna ħaddiema eh, tal-kostruzzjoni jqogħdu jduru l law bl-internet jew xi aċċess għall-internet b'xi laptop eh, biex jiksbu l-informazzjoni ta' dak li huma ħaqhom u laqas mhux bil-forsi jkunu jafu flima website iridu jitlu. jiġifieri jridu naħdmu b'mod maniera biex din informazzjoni tilħaq il-ħaddiema li veru għandhom bżonna. dan huwa wieħed mill-punti illi eh, fil-fatt xtaqt illi l-esperti jitkellmu kif jarawa din il-kwistjoni partikolari blima mod eh, nistaw ntejbuha ntejbu dan l-aċċess għall-informazzjoni. Imbagħad għandna l-artiklu seba' illi huwa dwar ir-rwol tal-istat membru tal-istabbiliment. u nishti eh, eh, eh, dan huwa l-postanti fejn ħajsir il-kontroll. Imma il-pajjiż tal-istabiliment ma jistax jagħmel il-kontrolli fil-pajjiż fejn qed isir ix-xogħol fil-fat semmow ta' sibiet mill-esperti tal-punti illi eh, irridu jiġu trattati fil rigward tal-pajis ospitanti u l-pajis ta' oriġini li tkun hemm aktar ċarezza biex daw ikunu jafu x'jistgħu x'ma jistgħux jagħmlu. Irridu nkunu ċari eh, dwar dan il-punt partikolari. biex bekk il-kontrolli kun jisaw jisaxu taħt ir-regoli tal-pajis ospitanti. Anka fi rigward tal dokumentazzjoni. Ma nix noqodu niprofaw niftu xie bib minn wara biex eh, eh, namlu ċertu affarijiet barra il dispozizjonijiet eh, mill-li għanna għax inkella ikunu jistaw iduru mar regoli jina, s-sur eh, ma jom nistax nifhem xinija l-problema tal-intraprendituri. Jekk qegħdin jaħdmu b'mod tajjeb daw u fil-fatt ħafna mill-intraprendituri eh, ikunu edin jaħdmu b'mod tajjeb jiena ma noqgħod nintroduċi xi kummenti. Eh, ma dawn m'għandhomx għalfejn jibżaw dawn l-intraprendituri jekk ikunu qegħdin jimxu b'mod legali. Il-problema hija dawk li ma jkunux qegħdin jaħdmu b'mod legali. U dawk, u għal dawk eh, eh, aħna rridu naħdmu biex nindirizzaw dawn il-punti. Mbagħad hemm l-artiklu 18 u 19 eh, tal-IMI, is-sistema tal-IMI mhijiex ibbażata fuq il-direttiva tal-posting of workers, imma fuq l-arfin reċiproku tal-kwalifiki. Għalhekk jiena ma nistax nifhem jekk din is-sistema se tkunx mobbija iż-żejjed jekk il-direttiva tal-sekondar tal-ħaddi eh, ma tiġi fuq il-sistema tal-IMI Fija dik maħniex qed naraw kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet imma affarijiet oħra hemmhekk imniżla fl-IMI fil-rapport tal-Onorevoli Bilan li aħna votajna fuq il-ġimgħa l-oħra jiena nixtieq inkellmu biex dan jgħid li jekk huwiex konsistenti ma' dak li qed isir sissa jew jekk il-leġislazzjoni li jiddeċidejna fuqha l-aħħar darba tkun revizjonata li ma jagħmilx sens Is-sistema tal-IMI mhijiex bizzejet però. U għandu raġuni li kunem minu għam ħasseb dwar dan. Jekk nistaw fil-fatt eh, nsolvu dan it-ħassib aħjar mbagħad wara l eh, l-ħar l ħar kejjem, il-sistema tal-Elizabetha differenti ħafna fil-rigward ta' drittijiet, fl-Skandinavja kollha fil-rigward tal-drittijiet tal-Union. Forsi, jekk jista' ikun eh, aktar speċifiku l-espert dwar xinija l-sistema fil-pajizi tal-Iskandinavja. Nixtieq li ringrazzja li l-kallima. Eh, Grazzi ħafna, Signora Kapar. Iva, bla dubju nistaw naqdu dan il-punt tal-IMI, jenna meta meċċejt il-finali, lajna li hemm espożizzjoni ċara li l-Istati membri li jaqblu miegħu jistgħu jżidu ma dan l għanna għandna wkoll dan fid-direttiva tal-e-commerce. Imma jiva dana ħaġa li jridu nħla fil-rapport tas Signor Turnan. Issa is-Sur Buzoj, grazzi President, fil-qosor L-ewwel kumment ġenerali għax naħseb importanti li jkollna din id-diskussjoni, din inizjattiva intalbet mill-Parlament u basta mill-Kummissjoni fiħdan l-attas u għahdini u naħseb hija ta' importanza kbira sabiex il-ħaddiema jkunu mħarsa kif suppost u jerġgħu jiksbu l-fiduċja fis-suq waħdini. Din il-proposta ħatejja ċertezza legali illi naħseb ħaġa tajba l kull minn involut. Xtaqt ngħid ukoll li regoli fuq il-posting of workers m'għandhomx ikunu b'sin wis għaliex inkella dina issir xi ħaġa mhux attrajenti u jittimina l-libertà li ġu provduti s-servizzi għandi mistoqsija s-sur Paramo u it-tini mistoqsija ġenerali għal minirti irtu iġiba, sur paramo, inti semmejt il-responsabilta konġunta fil kassa sotto kontratti, xina fl-opinjoni tiegħi jista' jkun hemm problema hawnhekk biex dan jaf iwassal għal wis spejjeż u jagħmel is-sotto kontratti inqas attrajenti jista' jkoll poġġi pis fuq intraprendituri onesti li kollhom jagħmlu due diligence u fl-opinjoni tiegħi dan it-terminu due diligence huwa wkoll soġġett għall interpretazzjoni. Memx riskju għalluda għal inċertezza legali f'din il-kwistjoni għaliex fl-opinjoni tiegħi għana nifokaw l-iktar fuq miżuri amministrativi u ta' monitoraċ, inkluż l-ispezzjonijiet iktar effiċenti, iktar milli konna dana il-responsabilta konġunta. Imbat ħaġa oħra li xtaqt ngħid hija kurzità minn ħatija jiena. Naħseb illi mhix realistika Aħna għanak għadin nitkelmu dwar skadenzi proposti għal għajnuna reċiproka kif għanna f'artiklu 6 ġifiri 15. F'każijiet ta' emerġenza 24 sija għanna miktub. Ma nara li dini għanna naħseb zbin għasir wis, sur dijon kjoġbuk. Grazie ħafna, President. Mela, jina xtaqt namel zewġ kummenti ġenerali. Il-posting huwa mhux huwa problema sar problema fl-Unjoni Ewropea għaliex aħna hawnhekk m'għandniex bażi soċjali m'għandniex f'temijiet uniformi fl-Unjoni Ewropea, m'għandniex ħarsin per eżempju minimu, il-dritt tal-pensjoni minimu fl-Ewropa, m'għandniex bażi soċjali minn hemm nitilqu. U għalhekk importanti li nikkontrolla din il-kwistjoni għax inkella għan nispiċċaw f'naqgħu fl-iktar livelli baxxi fl-Ewropa. il-posted workers ħafna drabi ma għamx u ma jkollhomx kundizzjonijiet tajbin għaliex id-drittijiet japplikaw biss fil-pajjiżi tal-oriġini mhux fil-pajjiż fejn wieħed imur biex jaħdem, allura dawn ikollhom inqas drittijiet minn ħaddieħor. Imbagħad għandna wkoll il-kwistjoni tal-biżijiet tal-intrapriżi għaliex hawn nuqqas ta' bilanċ il- kumpaniji għandhom ukoll drittijiet u Dawn mhumiex koperti biżejjed minn ġurisprudenza Ewropea. Il-mira hawnhekk hi illi inħarsu l ħaddiema u ma tippruvax tagħti jizziet ħarsin l kumpanija u tnaħħi il-pis amministrattiv minn fuq il-kumpanija għanna għandna wkoll ir-rapport l l-eslik dwar l-ispezzjonijiet u d ċivili. Jina tkellimt ukoll mal-kollegi tiegħi fl-alde ma' Sinjura Sofi Intveld u dan ikolli najt li għanna kawas għanna kull telf ta' kontrol, kondizjonijiet ta' xogħol li jistaw jikontrollaw suppost sekundijiet ta' ħidma imma hemm bżonn li nikkontrollaw l-istat imma qed jippruvaw jikkontrollaw l-istatus tal ħaddiem. Mbagħad hemm kontrolli oħra, pereżempju legali, mingħajr ma jittieħdu ċertu sanzjonijiet legali. Għanna bżon ta' kontest aktar ġenerali fejn dawn il-kontrolli kollha li għana hawnhekk u fil-rapporti oħra jingħaqdu u jkun hemm kollaborazzjoni tas-sew Ewropea għax bekk biss nistgħu niksbu ir-riżultati. Il-Kummissjoni m'għandha xejn f'dan ir-rigward tal-issa. U għala kiena għed insaqsi għaffariet mod speċifiku kif nistaw intejbu situazzjoni jekk il-Kommissjoni ma tistax toħloq xi webpage jew portal li tkun ċentrali li jkollha informazzjoni ċentralizzata. Dak kienu kommenti ġenerali tiegħi, President, issa għanna l-esperti għawnek li jistaw ġbuna u naħseb li il-regola ġenerali li natu i għanda tkun li natu inqas kontroll imma jkun hemm kontroll effiċenti u kollaborazzjoni aqwa bejn is-servizzi u l-intrapriżi kollha. U għandu jkun hemm inqas biżijiet fuq l-intrapriżi ħalli jkunu jistgħu jagħmlu kontrolli effiċenti u mhux sistemi paralleli bejn servizzi. Grazzi.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 l-aħħar espert tagħna, però xorta waħda nixtieq illi nkellimkom wara għaliex nishtiq nisma' s-sattuġibit kollha tagħkom u anki forsi nsegwi l-informazzjoni għal dejtuna bil-miktub. Fuq l-aħħar diskors intom għattu illi f'artiklu tlieta, anzi jinti qed sinjur l-espert li tkellim fl aħħar illi hemm il-kondizzjonijiet għal dawn il-posting of workers li jippermettu illi jkun hemm posting ħażin li l mill-liġi ġifiri, bazzikament għattajt il-għat jistajara kif jiskapula liġi. Jina naqbel, il-kriterji mumma ċari xejn, kena u koll kellu kol mistoqsija oħra għandu ikonna lista maluqa ta' kriterji jew lista forsi aħjar illi tkun iktar miftuħa, xi tip ta' linji gwida forsi. illi jistaw jintużaw f'din it-tip ta' sitwazzjoni fejn tkun qed tapplika f'ċertu każ għal ħaddin partikolari, din hija mistoqsija sew, jiena qed insaqsi mistoqsijiet tiegħi lill isperti kollha. Id-direttiva ma tgħidx kemm għandu għal-kem tul għandu jkun delega dan il-ħaddim hija sistema ta' sikurtà li tagħmel dan tista' tkun għal 24 xahar pereżempju. Ma nafx, jiena onestament kontra li nillimitaw iż-żmien għad-delegazzjoni ngħidu xagħtu konsulent. Eh, Bada ma il mistoqsija kif aħna ħa niġġudikaw servizzi ta' konsulenza per eżempju din hija xi ħaġa li għandha x'taqsam ukoll mal-posting of workers u ħaġa oħra differenzi kbar bejn l-assoċjazzjoni ta' trade unions u trade unions bejniethom. Inti għat, per eżempju, li fl-Izvezja dawn huma ftemmit li jistgħu anki jiġu firmati lokalment. Naħseb mbagħad hemm mistoqsija importanti ħafna wkoll fuq artiklu 5 kif għandna ninfurmaw dwar dawn il-flamiet u regoli tal impigi għal ħaddiema barranin. Fil-fema tiegħi kruċjali illi kemm il-, -kem il trade unions u kemm min iħaddem iridu jkunu flimkien responsabbli imma iżommu l-libertà tagħhom jiġifieri trade unions jibqgħu liberi illi jinnegozjaw. U fl-istess waqt ikunu imma responsabbli illi jipprovdu informazzjoni dwar in-negozjati u l-ftehmiet li jilħqu. Irrid ikun hemm post wieħed ċentralizzat minn fejn nistgħu niksbu din l-informazzjoni. Mill-banda l-oħra mbagħad minna ħaddem għandu jkunu wkoll responsabbli u għandhom ikunu responsabbli biss ġala darba jingħataw din l-informazzjoni u ġala darba din l-informazzjoni tkun ċara biżejja tal-jom. Hija ta' importanza kbira. U naraw aħna matul smieħ ngħidu illi aħna ma nistawx nillimitaw il-libertà ta' trade unions u naqbel perfettament ma dan imma mill-naħa l-oħra laqas ma nistaw ninsew ir-responsabilità li għandhom aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-ħarsin tal-impjegati u qegħdin nitkellmu dwar relazzjoni bejn l-impjegati bej skużani minn ħaddem u trade unions. Għalhekk l-informazzjoni dwar l-impjiegi għandha l-ewwel qed tingħata lill-impjegati lill-ħaddiema u kultant ta' min ukoll semmi l-aspetti lingwistiċi. Kultant meta kollegi minn Franza u minn Ġermanja jgħidu Iva, dokumenti għandhom ikunu disponibli bl-Inglis, imma mbagħad huma jgħidu għaliex mhux bil-Franċiż, għaliex mhux bil-Ġermaniż. Jiena għaliex ngħid għalfejn l-Ingliż, għalfejn mhux bil-Pollak sempliċi, l-Ingliż hija l-lingwa illi jitkellmu l iżjed nies u tkun ħafna iktar faċli għal persuna normali, persuna bniedem komuni. Milli joqgħod ifittex traduttur u joqgħod ifittex eh, jaqleb id-dokument mill-Iżvediż, mill-Pollak, eċċetera iktar faċli mill-Ingliż. Sekonda President jekk jogħġbok. Jiena nistidinkom il-koll anke l-esperti li smih li għandna zewt solari l fuq fil-kamra 5 g 2 anzi 5 ġe 3 illi organizzat il-Kumitat ta' l impigi Can you tell us when that is? Tista' tgħidilna fix-ħin? Fit-tlieta ta' wara nofsinhar, President. 5 ġe tlieta, ġifiri hawnhekk żewġ solar il fuq eżatt. Ħajkun qed jorganizzah il-Kumitat tal-Impjiegi war nofsinhar. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li jina magħna. U naħseb il punt billi semmejt inti dwar l-informazzjoni għax xi ħaġa li nżommu f'moħħna li fis f tas-servizzi sanna suq one stop shop għall-informazzjoni għal fornituri tas-servizzi. Intu hemm opportunità ċara. Biex naraw, Jekk informazzjoni għal pajjiżi fir-rigward tal-konformità jistgħu jiġu provduti għax inti ovvjament jekk qed tipprovdi servizz u għatajja għalik li tkun taf daw l-affarijiet għandna żewġ kelliema oħra u jiddispeċini eh, ma tantx Nazzu ċans il-kellim ma taħna biex jwieġbu għax kull man ħajuqdu maħna u ma taħna f-senar. ħad ħadu, senjur xfa un Tack så mycket och tack till... Grazie ħafna President u e grazzi u koll l-esperti. Pa' Signora Gerpart, jiena u koll kont Demokratika, jiena u għadni għanzi soċjalista demokratika u għandi mistoqsija l-sur Mikael Jonsson li huwa rappresentant ta' trade unions fl-Svezja mill-nista nifhem jien artiklu 9 dwar kontrolli nazzjonali hija limitazzjoni fuq il-kapaċità tal-istati membri illi jagħmlu kontrolli u jeffettwaw ukoll dawk il-partijiet fis-suq tax-xogħol illi bħal pajjiż bħal iżvezja dan jfisser li l-possibiltajiet tal-unions illi jagħmlu kontrolli fuq l-implementazzjoni tal-regoli u regolamenti tkun imxekla u dan ifisser ukoll li jsir impossibbli illi jintlaħaq ftehim kollettiv għaliex propju l-Kommissjoni ma tqix illi għandu jkun hemm xi persuna ta' kuntatt, xi ħadd awtorizzat biex jagħmel dawn in-negozjati. Dan jaf jimmina il-modell tal-bargaining kollettiv tagħna. Allura, kif nistgħu nemendaw it-test f'artiklu 9 biex naċċertaw li test ikun iktar bilanċat u li nieħdu konsiderazzjoni wkoll is-suq u l-mudell nordiku. Grazzi ħafna. Nasab it-tweġiba li ġanna xie emendi mit-trade unions vedizi li tistaw għettu t-twila ma għandix dubju li s-surġan sinħaj semmi għom naktar l-qoddim issa, qabel ma indur fuq l-esperti ħanajdilom illi ħanuħodhom wieħed wieħed l-esperti u ħajkolkom żewġ minuti massimu naf li mhux ħafna imma ma nistax nagħmel mod ieħor ħanżom l-istess ordni u ħanati ċans l-esperti wieġbu għal dak li semmaw. Imma l-ewwel għana issu xbab li wara ħaj kellim. Grazzi ħafna, President. Jina naħseb li l-prezentazzjoni tal-erba kollegi kienet interessanti ferm nirringrazzjom taħħa fil-komitat aħna qbilna li għanna bżon ta' bilanċ bejn ħarsin tal-xogħol u l-interessi tal-ħaddiema u trasparenza f'suq waħdini miftuħ minn l oħra Sinjura Gepard inti għat illi semmejt il-Kumpanija Ewropea għanna il-rapport ta' Sur Tchaikovsky dwar il-kumpaniji transkonfinali. il-kumpaniji kif tista' tifhem eh, jiddejqu li ma jkunux jistgħu jirreaġixxu mal biżejjed għandna bżonn ta' regoli uniformi għandna bżonn ta' trasparenza. Ir-rappreżentanti l-esperti tagħna preżentazzjoni tajbin ħafna għalfejn għandna differenzi bejn iż-żewġ direttivi pereżempju, għalfejn m'għandniex armonizzazzjoni hemmhekk, għalfejn qegħdin hemm dawn id-differenzi, sur fan prexin ma sibx li xi ħadd jiddubita l-kontroll u l-bżonn li jkun hemm kontroll. Okay, so um, I'm going to give each of our experts two minutes. Mela, l-esperti għom zoċ minuti kull wieħed, umbat minn l-rapporter nġbru kollox. Mela. Grazzi, President. L-ewel net. Fuk, kif ħajju damlu l-valutazzjoni, min ħajamel l-valutazzjoni tal-ħtieġa jew il nuqqasijiet ma jew il-frodi jew il-ksur tar-regoli, il responsabilità ma ġenerali dan ikunu servizzi tal-posting illi ħa jindunaw bil-situazzjonijiet illegali mill għat tal-Ministerju huwa diffiċli ħafna li jindunaw li huma dawk l-intrapriżi li qegħdin jirrispettaw il-regoli u li ma le. Fir-rigward tas-sistema IMI, jekk ix biżejjed jew le, Fil-prezentazzjoni tiegħi jien għamil distinzjoni bejn l-iskambju ta' informazzjoni aħna nixtiequ li s-sistema imi tkun għodda perfett għal l-iskambju ta' informazzjoni. Imma Imbagħad kien hemm bżonn ngħidu wkoll li fis-sirkustanzi tal-għajnuna reċiproka li fihom hemm kooperazzjoni fl-proċedimenti amministrativi li jkunu diġà nbdew hemm bżonn aħna nagħtu lis-sistema imi l-loda neċessarja x'hawnhekk m'għandniex biskambju ta' informazzjoni m'għandna wkoll pass iktar li lil minn dan, iżjed minn dan. Fir-rigward tal-responsabilità konġunta tal-intraprizi u s-sottokontratturi, hawnhekk irridu naraw jekk dan jista' xikun ta' pis għall-intraprizi, ejja naraw daqsxejn l-ewwel net. Il-impatt legali li jista' jkollu din is-sistema f'dawk il-pajjiżi li għas m'għandhomx regolamenti f'dan ir-rigward huwa ħaġa u imbata għandna differenza bejn ma' dawk il-pajjiżi għal dawk li għandhom tiġad il-leġiżlazzjoni l impazz ta' direttiva mhux ħajkun l-istess għalihom bħal oħrajn imma kif qed ngħid jekk dan huwa pisa l-intraprizi l-esperjenza li ta' l-ispezzjonijiet ħajaraw jekk dan se jkun pis ekonomiku. U għad jgħidu li l-lem, mux ħajkun pis ekonomiku, ħajkun pis ta' ġestjoni, kun intrapiżer jridu jaraw min jaħdem, li man impiegati, kif, u xfatta. U nina ħa taqsa qalb in-nies milli jagħmlu affarijiet illegali dak l-idea li tkun diswaziva ma jkunx qed jagħmel sens li jagħmel li ma jirrispettawx ir-regoli tal-logħba. Issa jekk inti ħajkun hemm kompens bid-diligenza li tkun dovuta ġifi dawk l-aġenzi li jkun minna li għam li għamlu l-affarijiet sew kontrali tajbin huma jkollhom responsabilta. Issa, l-iktar ħaġa importanti li hawnhekk ukoll jista' wieħed jara fl huma dawk l-intraprizi li jkunu ġejjin pajjiżi oħra li ma jkunux qegħdin jispettaw ir-regoli nfakkarkom u marru lura għal proġett CBLS, dawn ma tantx u faċli wieħed jagħmlu sanzjonijiet għax is-sanzjonijiet ma humiex rikonoxxuti minn pajjiż għal ieħor f'aħna f'Ispanja na eluf ta' sanzjonijiet illi qatt ma setgħu jiġu infurzati kontra ċertu intrapriżi oħra u hija sitwazzjoni tas-sew ta' dwejja. Thank you very much. Grazie Is-Sinjur li miss mill ġermania grazzi ħafna. l għennet fuq il-natura tal-kontrolli kif dawn se jkunu ktar diffiċil fil-futur, fil-punt fil-punt numru 16 nsibu li hemm numru ta' kontrolli fej il-kumpanija fil pajis tal-oriġini tkun interrogata skont is-sistema tal-IMI l-artiklu 6. Jekk per eżempju, fil-post tal-bini fejn ikun hemm dawn il-posted workers, l-affarijiet ma jistawx eh, ikun hemm xi kwistjoni li ma nistawx insibu la kapta, eh, l-ispezzjoni tieqaf. Ġifiri, il abbozz Għalhekk wieħed irid verament jirrivedih l-artiklu 9 u importanti għax jitkellem jitratta l-lista miftuħa bħalissa l-lista hija magħluqa aħna nixtiequ li jkollna lista miftuħa. Speċjalment naraw ċertu prassi ta' abbuż jew jew possibiltajiet ta' abbuż. Qabel wieħed ikun jista' jbiddel il-liġi li nazzjonali, nieħdu żmien twil ħafna sentej tlieta biex l-affarijiet jiġu rranġati permezz ta' spezzjoni ġdida. Dawn huma affarijiet impossibbli li jsiru għalhekk. naħseb li fil-qasam tal-bini Kulħadd jaf li huwa diffiċli għax jintużaw ħafna kumpaniji differenti, ħafna differenti l-qalbi tkun ta' fejn huma stabbiliti il-kumpaniji f'liema pajjiż, li ma kumpanija jirrappreżentata. U fl-uffiċċju, fl-amministrazzjoni, bil-kollegi fil-pajjiżi l-oħra, nkunu il-fatt li nirrikorru għand ħaddieħor biex nkunu nafu ċertu informazzjoni ma naslu qatt fuq l-artiklu numru 3 naħseb li huwa importanti li peress li dan jitratta kooperazzjoni kop, eh, bejn l-amministrazzjoni biex eh, jiġi mrażżan l-abbuż, hawnhekk iridu ntejbu l-affarijiet għax ir-riżultat ikun eh, se jkun applikabbli għal kulħadd. Ridu għalek nistabilixu jekk kienx sar posting jew le. F'xirridu eżattament b'dan kollu. Grazzi ħafna sa Sur Major. Jiena nixti nirribatti dak li għalix xur xwab dwar id-definizzjonijiet tal-xi tfisser posting u anki il-liġi ta' sigurta soċjali. Skont ukoll l-artiklu numru 3 tal-proposta ta' qoddimna. Ta il-kontenut mal-għol daqqatajn jidher li huwa l-istess, imma nixtieq norikom li il-problemi hemm qegħdin. Problemi u kol li insibu fil-direttiva 883 fil-Belġju eh, pajjiżi oħra jaħsbu li hemm figura ta' 25% ta' turnover dan huwa l-kriterju. Fil-Polonja għanna il-kazistika kollha fuq il-kriterja ġifri skont id-direttiva tal-883 U fi Wrocław għanna il-qorti tad distress u mbagħad imorru l-qorti tal-appell. Il-qorti tgħid li kollox huwa konformi. Il-level ta' l-A1, il-regoli, il-formuli A1, u ma naraw li il-kriterju ta' 50% mentri f'pajjiżi oħra hija 25%. Aw kumpanniji li juri juru li kellhom biss 3% ta' turnover u xorta jingħatawhom il-Formula A1. Jiena dal-aħħar kont Bukarest. U mem mem lebda entrepreneur fil-Bukarest li jinata l-permess li jagħmel il-posting jekk ma jkollux turnover ta' 50%. Iġifieri hemm sitwazzjonijiet differenti. Jekk nindaħlu definizzjoni oħra, se jkollna iktar konfużjoni ngħidilkom li għandna istituzzjoni Pollakka, istituzzjoni Ġermaniża li se jiddeċidu jekk l-affarijiet mhux sejrin tajb u mbagħad żewġ tiqrati wkoll. Kif qalet is-Sinjura Gebhardt, hemm entrepreneurs li diġà huma ċċekkjati mill-dwana tal-Ġermanja pereżempju qed nitkellmu fuq l-intraprendituri li ġejjin mill-vant mil tal-Ewropa li għalihom m'hemmx obbligi oħra. Anzi, se jkun hemm obbligi oħra għalihom u bispejjeż iktar għolja. Issa, kelmtejn fuq il-formula A1 skużawni jekk qed naqleb minn lingwa l-oħra jgħid il-kelliem ejja niddefinixxu fl-artiklu numru 3 li se nitrattaw il-posting jekk ikonna il-formola A1. E, din hija l-mod ta' kif isiru l-affarijiet fil-Ġermanja mill-2004. Hija proċedura tajba ħafna l-autoritajiet tad-dwana tal-Ġermanja korreġini jek mux etnejt il-merijiet, imma jena tal-fema li mill-2004 tintuża l-formula A1 fil-Germania. Issa, se, jkonna nħallu għax il-qorti u kol ta' til-sentenza ta' ħafdan is-sess. Iva, jena kontent jgħid il-President li d-debattit huwa wieħed jaħraq, forsi nistgħu nkomplu war nofsinhar kif edna fuq. Issa, il-senjur Jansen ek joġbok malaj malaj għax bizna il-ħin. Anki għanna rapporter li titu kol tejt kelmtejt tal-axħar. Sur Jonsen, Iva, fil-qosor ħafna, senjur, għax ħafna mill-mistoqsijiet insibu forse risposta li fl-emendi. Nishti nejt xaħġa dwar il-model Svedis Jina nistanejt li dan mux tal svezja ma tal-Skandinavja biex nejtek tal-Tramontana. Il-liġi tal-xol u dwar is-salarji, il-mekanizmu li memx ma jeżistix biex xaħġa tkun vinkolanti. Minar eh, ftejn kollettivi mem lebda protezzjoni għal ħaddimu għal salarju li jaqla fl-Svezja u fil-Danimarka għanna xi 600 eh, eh, ftejm kollettiv differenti li jifrettu r realità differenti tas-suq tax-xogħol. Il-bżonn biex wieħed jirregola għat-tobba varja minn dak kif jirregola għal min jaħdem fil-bini, fil-kostruzzjoni. Ħafna eh, swieq Zar fiħda is-suq kollu tal-xogħol. Jiena nixtieq kieku nkun pilota biex inkun nafi kolli daqqatajn ta' kollox, anke jekk ħadd naħseb minnkom ikun irid itir miegħi, imma xorta nixtieq ngħid li it-trasparenza huwa punt importanti ħafna. L-rapporter nixtieq li jifimni fuq dan il fuq dan il-punt. Imma qed nitkellmu fuq 600 ftehim kollettiv li żvolġew, żviluppaw, matul is-snin eh, nsibu eh, ftit minnhom li eh, iktsajlhom jeżistu għal iktar minn mit-sena. Aħna se nkomplu naħdmu anki jekk m'għandniex liġi fuq livell Ewropew. Mux se noqgħod infetta fuq l-artikli differenti tad dokument l-emendi qegħdin hemm u jiena se nkun hawn magħkom ġurnata kollha ehm, se nkun fil-bar imma jekk tridu tiltaqgħu miegħi. Indeed, and can I just take the Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzjakom kollha l-erba li jintkom tal-preżentazzjoni tagħkom, tal-kontribuzzjoni tagħkom. Signora Turinen, biex tagħlaq malaj malaj. Tant kien hemm affarijiet sur President kieku Eh, xtaqtu kon nirbatjeli u mimma nista naqbel ma dawk li qalu li legalment għanna biċċa xogħol komplikata qudiemna għanna direttiva tal-bidu, għanna direttiva tal-enfurzar, għanna eh, Rome 1, għanna 883, ġifri kollox jidħol f'xuxin għanna u kol il-direttiva speċifika għal min ikun qed jaħdem mod temporanju u għanna magna ma nafux kif se taħdem għax hija komplikata. Sur Major, din se tkun l-ek specialist ġifri għawnek noħorġu b'definizzjoni tal-posting se tkun l-aħħar definizjoni li tot. Għax fis sitta u design, definizjoni kienet wisa ħafna u jekk e, e, ġifiri jekk inti toqgħod attent ħafna l ċertu dettalji <laughs> dawn trid tikkonforma li jiġifier ġifri, ma se jkollok livelli different, different, reġims differenti, imma definizzjoni definizjoni tal se tkun tot. Anki pala speċifikazzjoni ta' 96. Mux nqot nirrispondi għal kollu li smajt, imma xtaqt ngħid li l-input kienet verament waħda tajba anki mill-shadow rapporters għalhekk jiena nistana bil-ħerqa li naħdem flimkien ma'kom kollha anki mal-kumitat tax-xogħol Nirringrazzja lil eh, kull min intervjeni u jiena nispera li naslu għal bil-aħjar bilanċ għax kulħadd jixtieq li naslu għall aħjar bilanċ. Irridu somma u dimawnejna madana kollu li l-sitwazzjoni ta' palissa miex waħda bilanċjata u s-suq tax-xogħol mhux qed jaħdem. U dan aħna li rridu nisguraw li nerġgħu nġibu dan il-bilanċ. Grazzi ħafna. Grazzi għanna u koll esperti tal-kommissjoni maħna. Skużawni jek jiena laqqas biss semmejtom għanna l-head of unit u l deputy head of unit. Sejkolkom iċ-ċans tafux biex titkelmu dwar il-proposti takom wara e, eh, sinjura Turin li tkun eh, prezentat il-rapport. Il-rapport se jmura traduzzjoni din il-ġimgħa u se nerġgħu niltaqgħu fl-10 ta' Ottubru biex nikkonsidraw l-abbozza opinjoni l-emendi deadline ikunu is-6 ta' Novembru. Nirringrazzja s-Segretarjat is-Sebastian tal-li verament ħadem bisħieħ. Grazzi Sebastian, nalqu dan il-punt, ek minn mux, mux mandux interess li diskuti l-aħħar punt Ek jġobkom eh, ħallu s-sala ħalli malajr malajr naddu għall-opinjoni uħra sur ċafċkoski eh, nitolbu li kun għalles biex nibdaw diskussjoni. Grazzi ħafna. That was very good, um, very good. He- a model, a model hearing. I mean, so.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 Ekk joġobkom fil-qosor ħafna xanki l-interpreti ma tistax għom wara l-ħin. Istur Tchaikovsky. Amendments uh, and then others will comment. Over to you, I Rafa. First of all, l-ewwel net nifraħlek eh, jena naħseb li eh, kont naħseb li bil-Banking Union konna għamilna bieċa xol kbira mara u ftit l-emendi 1500 eh, emenda. Il-kondizjoni l ta' defaults tal-użu mill-ġdid. E Jiena naħseb li dokumenti kollha għandhom jerġgħu jintużaw mill-ġdid. Jiena naħseb li em, naqbel mal-proposta tal-Kummissjoni xorta l-affarijiet qegħdin fit-triq it-tajba sabiex dokumenti jkunu aċċessibbli, jkun aktar trasparenza u naraw xerament xista joħroġ pala benefiċi kummerċjali. Għalek kiena nirringrazzjakom il-koll għall-emend dawn l-emendi kollax bekk stajna naraw eżattament fej edin il-problemi kollha u nkunu nistgħu nirizzaw nirfinawhom. Nirfinawhom permezz ta' dawn l-emendi ta' kompromess li se nresqu. L-ewwel net fuq id-double formats. Mill-lider mill-bidu ridna nirfinaw l-affarijiet u għalek ħarġu l-emendi biex ikonna il-neutralità teknoloġika u kifet aħna l-rapport se naqblu miegħu mal-mod eh, ġenerali kif huwa formulat il-proposti tijak aħna se naċċettawhom nagħmlu ftit eċċenzjonijiet biex ikonna mm, dokumenti li jkunu machine readable għal ċertu data li ma tkunx trid li kaj ma tistax tiġi moqrija bil-ġdid permezz tal-mod teknoloġiku, iġifiri se jkun hemm ċertu eċċezzjonijiet jina imma konxju tal-tħassib tagħkom anki tal-entitajiet pubbliċi li għandhom ċerti problemi, l-approċ bħal dan jista' jġibilhom iktar peace U nixtie ġifiri li dawn indaħluhom fil-emendi ta' kompromess dwar il charges Fuq il charges u anki l-ispejjeż marġinali, ħafna kienu dawk li tkellmu dwar dan, jiena naqbel mal-Kummissjoni li eh, qed tgħid li l-charges għandhom ikunu kemm jista' jkun baxxi Kull għattet jaqbel fuq dan u li l-marginal costs se jkunu biss għandhom xaqsmu ma xi ħaġa partikolari, ma talba partikolari. Jiena hemm ħafna affarijiet li naqbel magħhom li li naqbel magħhom il-bidu. Forsi tasib tagħkom magħruf ftit li lin u anki tħassib tal-entitajiet pubbliċi wkoll qed imorru ftit minn li kon qed naħsbu. U jista' jkun hemm li eh, bżonn iktar ta' eh, fondi biex naslu għall-implementazzjoni. L-emendi ta' kompromess eh, wieħed jara li hemm il-possibiltajiet li jkun hemm l-investimenti fl-infrastruttura meta jkunu ġustifikati. Uh, Ovvjament, wieħed jista' jkunsidrom wara li jkun iddeċida l-ispejjeż tagħhom. Meta nista' ngħaddu għal protezzjoni tad-data, ħafna mill-emendi tagħkom darboħra dan id-dibattitu mhux l-ewwel darba li eh, għamilnieh, ħafna mill-emendi kienu jitrattaw din il-problema kollha tal-protezzjoni tad-data. Anki hawn naħseb nistgħu nirranġaw l-affarijiet jiena l-argumenti tal-kollegi sur Renstrom u Sinjura Rules naprezzom. Naraw ukoll wieħed xista' jagħmel bl-istatistika nistatistika biss din tista' ġib sitwazzjoni fejn jkollok persuna jew kellha xi grupp jiġi identifikat u bekk naħseb ikunu qegħdin neżaġeraw xi ftitek għax qed jista' nikrew problema li tiġi indirizzata verament minħabba data protection. Aħna dawn l affarijiet kollha se nkonsidru meta nkunu qed nippreparaw l-emendi ta' kompromess. Fuq mbagħad l-istituzzjonijiet kulturali dawn ukoll il-wieħed ħares li mod differenti fil-Kumitat tal-Kultura aħna bilna li u anki bħala rapporter tnejdu qed naqblu li dawn l-affarijiet jridu jiġu konsidrati għalihom għandi il-kollega Sirsu, il-Sinjura Ferħajn, se tindirizza din il-kwissjoni partikolari. Soċ affarijiet mżar, għax kienem l-emendi fuq il-riċerka li tkun finanzjata flus publiku, dawn se jiġu u ma esklużi mill-ambitu, ma forsi il-Kommissjoni tista' wkoll tiċċarana din il-punt il-Kummissjoni mhux mawħat minn mill-Kummissjoni Mana ma tajjeb li nindirizzaw il-kwestjoni tal-linji gwida. Għax nixtiequ li l-Kummissjoni tagħmel dawn il-linji gwida biex niċċaraw la fajt ma ma rridux neżaġeraw għax ma rridux li konna kontroproduzzjoni ta' situazzjonijiet u li jkunu dejjem ta' bil-fors eh, li jorbtu dejjem għax inkella il-kompromessi u digitalizzazzjoni naraw li kunem riżultati negattivi fuq fu dawn. Aħna il-Kummissjoni se nitolbu għat t-trattom għalek għal darboħra nir-ingrazzjakom intom verament entuni nifem dawk l-affarijiet li intom jisuwan prioritarji dawk l-emendi li mux se għallu ta' taħt fuq ir-razzjonal kollu ta' dan id-dibattitu jina kfettilkom sen nikkonsidraw kull ma jtunna jew noħduhom l-emendi kollha jew int permettilkom tal-Kumitat Kulturali jon kella se naddu għaddejjem għal emendi ta' kompromess. Grazzi ħafna. I should have uh, welcomed um... Jena. Eh, eh, nishtiq nirrispondi uh, uh, bot għal eh, nixtiqom tirrispondu b'mod veloċi għal kommenti tal-rapporter. Grazzi ħafna, President, ħankun fil-qosor. Kifet fil-bidu, naħseb li l-approċċu huwa wieħed tajjeb ħafna. Għandi ftit emendi x'nagħmel biss. Imma naħseb li xorta waħda huma importanti. Naħseb illi l-emendi ta' Sinjura Verhajnen huma importanti na napoġġhom għax inti qed li l-istati membri għandhom jiddeċdu huma m'għandniex bżonn xi awtorità separata. Ir-riżorsi diġà huma disponibbli fl-istati membri u dawn huma biżejjed. Eh, anka jekk l-affarijiet iridu jiġu eh, deċiżi b'mod ċentralizzat dan huwa tajjeb għalina. Ir-riżorsi jeżistu diġà kullimkien mhux fil-Ġermanja biss huma biżejjed jiena naqbel mal-rapport ta' kull sentejn. il-rapporter xta uh, eh, sena eh, l-Sinjura Verheiner sentejn, sentejn naħseb ikun iktar eh, sostanzjali, jekk irridu naraw jekk il-lini ta' gwida u mhix biżejjed nagħmlu avaluazzjoni ħafifa fuqhom. -um U daw dan kolli jista' jsir anka frapport ta' sentej. Jiġifieri jiena naqbel ma l-Honorable Lulan ta' l-emenda 38 l-aħħar ħaġa fil-qosor. Irridu nżommu l-ispejjeż baxxi. Ma nixtiex illi eh, nespandu wisq eh, l-affarijiet Rridu naraw ukoll li ma ux toqob illi jippermettu lill awtoritajiet illi jirrifjutaw eh, illi jħalsu eh, eh, flus għax ikunu għolin wis ah, rridu nqodu attenti biex ah, dan ir-rapport ikun ta' suċċess. Mela l kalima li jmiss, grazzi ħafna President, appoġġ għal tliet punti il-rapporter semma li l-format għandu jkun jista' jinqara fuq il-kompjuter u jista' anka jitnizzel jekk ikun hemm bżonn aħna nappoġġawha din kif qalet eh, eh, l-onorevoli ta' qabli l-riżorsi qegħdin hemmhekk tiġa u anka kull tlet snin u għatajjeb li joħroġ rapport kull tlet snin. Imma sentejn nistaw eh, eh, nuħdu pala kompromess l-istati membri jistaw ipoġġu l-affarijiet forma digitali affarijom biex jamlu dan mandiċ tkun obbligu din Eh, ġifiri mandux ikun obbligu li wieħed jisejqraħ fuq il-kompjuter da. Il-standard għandu jkun eh, il-format għandu jkun wieħed komuni, eħe veru, naqblu ma dan. U wieħed għandu jkun jista' jfittex eh, fuq l-internet mm, rapport b'lingwi differenti. Il-korpi pubbliċi mandomx Eh, jitolbu għal spejjeż aktar oljin, eh, però jista' jkun hemm eċċessjonijiet eh, iva. Inti kontra l-eċċessjonijiet, per eżempju, jista' jkun hemm eċċessjonijiet naħseb jiena fejn pereżempju jkollok xi arkivi jew xi mużewijiet involuti u fejn nistgħu niġġustifikaw spejjeż żejda dwar ir-riċerka taħt is-sussidjarjetà. Fil-qafas tal-programm ta' riċerka għanna regoli tal-publikar ċari ħafna. Kollox tiġi publikat. Jekk ikun hemm riċerka f'Ċipru u jkollna bżonn illi dawn jippruvaw jatuna evidenza ta' xġara bil-flus pubbliku dan ikun eh, jaqaf l-ambitu ta' ta' ċipru u l-affarijiet biss li għandhom x'isma l-Unjoni Ewropea jridu jkunu aċċessibbli għal pubbliku. Il-kelema li jmiss, grazzi ħafna tgħid l-rapporter hemm punt però li xtaqt insemmi fil-bidu intqa ah, eh, sema l-aċċess għal ċittadini hawnhekk qegħdin ngħidu l-użu kummerċjali tal-data, eh, unek fuq ekat nitkelmu kif l-użu kommerċali tal-data eh, jista' iseħ eh, l-onorovri Vajler. Tajjeb u kull SMS ikollhom aċċess aħjar, nappoġġadi, ma jktar li realtà. Qed nitkellmu dwar il-Google, it-TomTom, il-Facebook u qed nitkellmu dwar atturi ġganti huma għandhom ovvjament l-interess għall aċċess biex ikunu jistgħu jerġgħu jużaw l-informazzjoni u jġeneraw il-profetti jina għalhekk għandi tasib dwar l-ispejjeż marġinali għax l-autoritajiet pubbliċi għandhom problemi finanzjarji kbar paris u anke mill-livelli għolja ta' dejn Eh, kien hemm anke postijiet fejn il-libreriji u uh, postijiet oħra eh, ta' informazzjoni ġew magħluqa. Jekk eh, niprovdu il-data l-użu kummerċjali nistgħu niġġeneraw anke xi ftit profitti u huwa tajjeb illi min juża um, għall użu kummerċjali ħallas għalija din dak li għandu e, e, e, isir għax wara kollox hekk aħna qegħdin niffinanzjaw il-ġbir ta' din id-dejta bil-flus tat-taxxa allura jekk xi ħadd fuq livell privat qed juża din id-dejta b'mod kummerċjali għandu jħallas għalija. Skużawni li jiena qed inqajjem dan il-punt issa konna għedin eh, eh, eh, nħarsu biss lejn l-aċċess tal-konsumatur, issa rajt l-affarijiet faktar dettali u għalhekk nappoġġa l-emendi tal-Onorevoli Verħajn xamlu aktar l-Onorevoli Verħajn jina u kolħan ħani kummenta għaxan kajjina milċi emendi l-Onorevoli Verħajn l ewel Grazzi ħafna lill rapporter tal-Kumitat tal-Kultura. Jiena għalhekk għamilt l-aktar emendi f'dan il-Kumitat. Huwa ċar illi maħniex qed nitkellmu biss dwar il-leġislazzjoni għall aċċess għall informazzjoni ma' l-kriterji u l-kondizzjonijiet illi data qed tiġi ippubblikata jew għandha tkun ippubblikata u kif din tista' terġa' tiġi intużata. Iġifiri, l-użu kummerċjali tad-data jekk persuna privata trid id-data u trida b'mod digitali, eh, allura rridu eh, nqisu il-potenzjal kummerċjali illi wieħed jerġa' juża din id-data u bħalma qalet l onorevoli Ruler eh, hawnhekk irdu minn qed jikseb jakkwista profitti jekk qed nitkellmu dwar kumpanniji żgħar uh, innovattivi uh, tajjeb ħafna fl-Amerika smajt uh, dwar dak li huwa possibbli dawk li jkunu għadhom qegħdin jibdew il-kumpanija tagħhom jużaw din id-data. Imma ma ninsawx illi hemm il-kumpaniji l-kbar fil-kustjoni Umbat qed nitkellmu dwar il-digitalizzazzjoni tal-wirt kulturali, ġifiri, l-essenzjoni tal-ambitu għal kultura. Sista dan kien esklusa fl-Europeana u fil-proġetti oħra ta' digitali huwa possibbli li konna eh, korpi privati li jagħmlu dan, imma dan mesta xiseħ, jekk jekk eh, kun disponibli għal kull ħadd bla doċ mingħajr ma wieħed iġor l-ispejjeż. Għandu ikun hemm ukoll il-possibilità ta' kontratti esklusivi għal perjodu ta' żmien ehm, definit u mhux għad deternu jiġifieri u importanti wkoll li nkunu nistgħu nkomplu bil-proġett li l-affarijiet inqalbu għal eh, digitali. Għandna bżonn aktar ċarezza però għax fid-direttiva eh, fil-formulazzjoni tagħha mhijiex ċara dwar il-problemi ta' implementazzjoni fil-prattika. Punt importanti huwa dak tal-neutralità teknoloġika li anka issemma hawnhekk hawnhekk m'għandniex nintrabtu ma' standards partikolari għandna nkunu uh, miftuħa għal possibiltajiet li awtoritajiet pubbliċi jaqilbu diġitali eh, eh, l-informazzjoni u jagħtu possibilità ta' aċċess Però il-neutralità teknoloġika hija importanti irrid ikonna l-standards adattati imbagħad eh, awtoritajiet indipendenti eh, iridu jkollhom il-kontrolli, mhux qed ngħid li rrid noħolqu xi awtorità ġdida, m'għandu jkun hemm il-possibilità li awtoritajiet eżistenti jagħmlu il-kontrolli u dan għandu jaqa' kollox taħt is-sussidjarjetà tal-istati membri x'u ma jafux għandhom jagħmlu. Dwar il-miżati li jridu jitħallsu il-mużawijiet, il-libreriji, l-arkivi, dawn eh, għandhom ikunu kapaċi jkopru parti mill-ispejjeż. Jekk dawn qed jipprovdu l-informazzjoni tagħhom eh, b'mod diġitali, allura jikunu jistaw eh, jirkupraw l-ispejjeż, speċjalment jekk dan ifisser li ħajitilfu il-viżitaturi il fil-mużow. mużew fil rigward ta' spejjeż komuni, tal-ġbir tad-data eh, l-ispejjeż għandhom jaqgħu taħt l-awtoritajiet lokali minħabba ovvjament in-nies li jkunu involuti dan mhux qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa fejn qed jafas buttuna u l-affarijiet isiru b'mod awtomatiku. Jekk jiena qed nagħti l-data Eh, ġdida mingħajr eh, verifika hemm kussjonijiet ukoll legali ta' responsabilità legali li mhux qed jiġu trattati ovvjament f'din il-direttiva ma l-affarijiet iridu jkunu ċari fl-aċċess għad-dejta fil-leġiżlazzjoni tal-pajis hemm fil-fatt f'ċertu uh, stati membri fil-PSI hemm eh, eh, kif eh, tista' terġa' tiġi intużata din id-data din informazzjoni. ċertu stati membri trattawa din. Però jiena ma nafx jekk inħaltu l-affarijiet ma' xulxin din fi żmien limitat ħafna ma nix ħin ftit baqanna ma nafx jekk ir-rappreżentant tal-Kummissjoni jitkellmi għax jitkellem għax eh, eh, rridu nerġgħu naddu rapporter wara. Jekk il-Kummissjoni tirrispondi issa, forsi aħjar illi tgħid il-kellima, il-kellima sa tilfet il-mikrofonu. il kellima il kellima sa tilfet il mikrofonu il tilfet il mikrofonu Jiena l-bidu ħsibt li qed nitkellmu fuq l-SMEs u mhux eh, fuq eh, kumpaniji kbar bħal Google għal ġew diġà jistgħu jagħmlu li jridu. Eh, ma nafx, forsi qasbis jaqrawha din il-liġi, forsi l-Kummissjoni tista' titkellem ftit dwar l-intenzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni. il il leġiżlazzjoni il-Komissjoni issa ħaniprofa nirrispondi xi punti fejn il-Komissjoni intalbet illi eh, eh, tirrispondi. L-ewwel dwar il-riċerka fondi pubbliċi din hija skluża mid-direttiva u aħna ma nix bidluħ dan u r-raġuni hija illi ftit qabel il-waqfa tas sajf il-Komissjoni adottat eh, dokument ta' politika, komunikazzjoni u rikomandazzjoni fuq eh, informazzjoni illi fija għanda numru ta' suġġerimenti dwar eh, l-aċċess miftuħ. Jina nirrikomanda li jintom taqraw dawn id-dokumenti naqbel mal-aħħar kellima illi il-Google mhuwiex il-beneficjarju tal-proposta tagħna għax jekk wieħed irtaħalat il-flus dawn għandhom mhux biżejjed biex jħallsu. Għalkemm l-argument eh, tagħna jista' jkun kontradittorju li qed ngħidu għal il-ġid pubbliku huwa ħafna akbar li eh, jekk aħna niċċarġaw inqas jew ma niċċarġaw xejn għal l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni għax impatt ekonomiku ħajkun ħafna akbar. Il-problema li identifikajna u għedin nagħmlu studju interessanti li qiegħed palissa fuq l-inter qed isir minn Deloitte eh, eh, eh, studju fejn issa naraw il-korpi pubbliċi li bidlu il-mudell tal-ħlas minn ħlas ħafna għal data għal ħafna anqas ħlas fejn dan ovvjament wera aktar użu aktar użu użu kbir ħafna anka minn intrapriżi żgħar għax l-użu mill-ġdid kien użu mill-ġdid għal skopijiet kommerċali jew le bħal NGOs per eżempju li jużaw l-informazzjoni għal interessi personali biss. Dawn kollha ibbenefikaw minn ħlasijiet anqas. Dwar il-konsultazzjoni aħna eh, aħna eh, nixtiequ li dan eh, il-dritt tal-użu mill-ġdid ma jagħmilx impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta u l-leġislazzjoni malbuta magħha forsi aħjar jekk toqodu attenti eh, biex ma titfawx emendi marbuta mal-protezzjoni tad-dejta għax tiġa hemm proposta tal-Komissjoni li għaddejja u dak huwa l-post fej wieħed irid iħares lejn ir-regoli għal ħarsin tad-dejta. F'din id-direttiva rridu ngħidu biss li din id-direttiva ma taffettwa bl-ebda mod id-drittijiet tal-individwu li kollhom il-ħarsin tad-dejta personali tagħhom dwar il-miżati dwar il-ħlas li jrid isir iva hemm eċċessjonijiet u dan huwa qasam li aħna għandna nħarsu leħ nistudjaw u aħna naċċettaw li l-pożizzjoni tal-istituzzjonijiet kulturali hija waħda partikolari minħabba minħabba l-dallu, inta qed dahlu għall-ewwel darba u anke minħabba l-mod ta' kif huma istrutturati u anke minħabba il rekwiżiti e, tagħhom u aħna napprezzaw illi e, għandu jkollna regoli adattati għalihom. Grazzi ħafna e, mandiċ ċans li uh, nameċeħlif li nejt il-timetable. Koprejna il- uh, il-punti eh, kollha. Mela intom fidejkom illi eh, eh, tipproċessaw l-affarijiet jina flessibli fuq illi jiġu ċarġjati minn juża l-data. Mela, sal-aħħar ottubru għall-opinjonijiet ħanħares lej kompromessi u anka ħan iż dak li qalet il-Kummissjoni u anka nitkellem għall-Onorevoli dwar il-ħarsin tad-data għax dan qed jiġi konsidrat proposta oħra. Żewġ sekondi biss għandek għal rapporter. Żewġ sekondi il-rapporter. Jiena ħanati eh, proposta tal-emendi ta' kompromess, speċjalment fir rigward tal-bidla fid-diġitali u l ispejs marbuta ma' dan xi ħaġa li xaqt ngħid huwa li l-ħarsien tad-dejta m'għandux juhu l-affarijiet fideh huwa ġifieri li ħalli impatt negattiv fuq dak ix-xogħol qed nippruvaw nagħmlu aħna fuq dan il- Grazzi għall-interpretazzjoni, grazzi lill interpreti tal-li bqajtu għawnek taħdmu maħna. L-odwa kienet wahda produttiva, nerġaw nil-taqaw eh, fil-tlieta għal-dokumenti eh, li baqana li diskutu l-onorevoli Pitikajnen se tkun qed tamela taċer.